So good morning everyone. Um, sorry I was a bit late. L-adwa tajba jiddispeċini li it-tarġajt xiftit. Kanna la interessanti wara talba ta' Maria Grappini fuq l-SMEs fis suq uniku digitali. Grazzi lill membri kollha tagħna li huma daqstant attivi naħseb illi Sergio Kafrati ma jistax ikun ma nadalodu nittama illi jinsab tajjeb huwa ir-relatur tal-opinjoni dwar ir-rapport annwali rigward il-politika ta' kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea u Nikola Dante se jieħu postu. Nati għalek il-mikrofonu. Grazzi tassew, l-onorevoli konferati jiskuża ruħu għaliex kellu inċident żgħir u mhux se jkun jista' jattendi eh, f'dawn il-ġranet il-rapport dwar il-kompetizzjoni li ser jasal fil-Komitat ta' Ekonomiku ser jatina id-deja ta' situazzjoni attwali fuq is-suq intern u d-drittijiet tal-konsumaturi u ċittadini. Nasab illi kalkom ċans taqraw il-rapport li tqassam Mr. Kofferati. Id-data ta' skadenza tal-emendi hija sada f'nofsinhar. Is-suq uniku Digitali fil kompetenzi tagħna l-kumitat tagħna irrid jagħti kontribut importanti ħafna fuq dan is-suġġett li jirrappreżenta sfida importanti ħafna anke fil-politika ta' kompetizzjoni ir-relatur enfasizza l-importanza li nwiġbu għal din l-sfida u l-ħtieġa li nelbu il-frammentazzjoni nazzjonali nevitaw li kunem ostakli fitħuq biex jiparteċipaw fis-suq. Għalek tintalab li tingħata attenzjoni partikolari rigward il-ħtiġijiet li jingħata aċċess ugwali għas-suq li palissa qed jiġi ostakolat minn ċertu eh, pożizzjonijiet dominanti. Imbagħad qed jiġu indirizzati l-għajnuna mill-istat u l-importanza illi dawn iridu jiffavorixxu investiment fl-ekonomija reali u biex ikunem konċentrazzjoni ta' rizorsi fil-riċerka u l-innovazzjoni. Punt iħor importanti msemmi relatur u rigward l-ħtieġa li jiġi implementat jiġi implementata id-direttiva għal kumpensa għad-danni u l-kustjoni tal-kompetizzjoni fuq dan il-komitat tagħna dejjem saħa u għalhekk ir-relatur qed jissuġġerixxi li jkun hemm miżuri komplementari biex ikun hemm mekkaniżmi ta' azzjoni kollettiva f'dan ir-rigward. Dawn ma ddaħlux imma ser eh, jiddaħlu permezz ta' emendi fuq is-suq tal-enerġija, servizzi finanzjarji u l-e-commerce hemm għad hemm bżonn li jidħlu dawn il-punti biex il-rapport ikun komplet. Hannover. Thank you, Chair. Um... Grazzi, Signora President, mela, l-Onorevoli Pawnova, grazzi li sur kofferati għal din il-bicċa xol tajba ħafna fuq din l-opinjoni. Jena ħdimt fit-tim tijaw fil-passat u ninsab ċerta li fil-saritem xolu fuqtu fuq din l-opinjoni u nishti nawguralu ehm, fej għanta malaj press li memx opinjoni jitre fuq dan il-fajl naħseb illi wasal il-waqt illi nimmiraw mod partikolari l-issu uniku digitali f'dan il-rapport għax nemmen illi dan sejjati valur miżjut l-opinjoni. Permezz ta' MND u kun nistgħu nifokaw aktar fuq dan is-suġġett nixtieq nindirizza numru ta' punti li huma importanti fil-kontest tal-kumitat tagħna. Ta li għandhom xaqsmu mal-politika ta' kompetizzjoni. L-ewwel li jinsaħħu l-rwol tal-konsumaturi huwa importanti ħafna li nżommu f'moħħna li l-imġiba tal-konsumuturi tagħna qed dejjem tinbidel anke minħabba il-modell ta' e-commerce. U din il-politika titkun fis-seħ sabiex il-konsumaturi tagħna jkunu jistgħu tasaw jibbanifikaw mis-suq uniku diġitali. Il-kol nafu illi il-konsumaturi jinsabu fil-qalba ta' dan is-suq uniku diġitali l-infiq tal-konsumatur jammonta għal 56% eh, fil-mija tal-GDP Ewropew l-aspett tal-intraprend ta' dawk li huma involuti fl-intraprenditorjat mhumiex msemmija biżejjed u anke il-politika ta' kompetizzjoni għal kumpaniji SMEs u nżommu f'moħħna wkoll li l-SMEs huma is-sinsla tal-ekonomija tagħna. Tajjeb li dan nisħuh kemm xejn aktar. Għaliex aħna rridu irridu niżguraw illi din l-imġiba ta' kontra kompetizzjoni ma tostakolax il-SMEs u kumpaniji żgħar. Imbagħad fuq l-aspett transkonfinali u importanti ħafna mod partikolari f'punt numru 2 ta' dan is-suġġett fuq l-iżvilupp tal-infrastruttura dan jagħti wkoll valur miżjud fil-proġetti ta' infrastruttura fl-Unjoni Ewropea xtaqt ukoll insemmi li governance u l-implementazzjoni tagħha fl-Istati membri. Dan huwa essenzjali sabiex ikun hemm monitoraġġ jekk ikun hemm ksur ta' liġijiet u dan jiġi implementat kemm fis-settur pubbliku u fis-settur privat. Imbagħad fuq in-newtralità tan-net. il-rapporter semma wkoll punt numru 4 dan il-punt jien nixtieq li nirreferu għal prinċipju ta' neutralità tan-net b'mod miftuħ ġust u mhux diskriminatorju. Dan il-prinċipju nħoss li huwa meħtieġ għal kompetizzjoni ġusta u anke għal benefiċċju tal-konsumaturi u n-negozji u għalhekk nixtieq li jiġi inkluż fit-test. fuq it-tranzizzjoni mill l-industrija tradizjonali digitali dan huwa waħda mill-aktar mill-aktar qosma importanti ħafna fil-politika ta' kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea sabiex jadattaw ruhom mal sistemi moderni u sistemi digitali ġifiri digitalizzazzjoni tal kumpani eżistenti. Dan huwa din hija opportunità anke għall-intrapriżi Ewropej fuq u fuq l-Unjoni tal-Enerġija biex nilħqu din is-sistema ta' Unjoni ta' Enerġija u koll irridu nsemmu u naħseb li dawn huma l-punti prinċipali li jiena s-ser nindirizza permezz tal-emendi tiegħi. Jiena però nemmen illi għandna nkomplu naħdmu fuq dan il-proġett u lesta l nisma kommenti u anka suġġerimenti mill-kollegi kollha tiegħi. Grazzi tassew. ċat mill sijar? Marcus Pretzel, mandiċ, mandiċ jett fil-lista tijaj. Jek joġobkom, ku eh, informaw l-segretarjat minn se minn huma ix-shadows. Lodwa tajba Viki. L-għal darba grazzi kbira l-relatur u nishtiq l-inauguralu illi għaddilu malajr. Fil-rapport għanna punt ewlieni li għalija huwa importanti ħafna jekk aħna fl-Unjoni Ewropea minħabba raġunijiet strateġiċi nixtiequ nappoġġaw l-ekonomija, l-iktar ħaġa li importanti li nagħmlu l-ewwel huwa li fil dan is-setturi strateġiċi li huma verament ewlenin, aħna rridu nappoġġaw l-ekonomija hemmhekk l-ewwel u apparti minn hekk it-tieni ħaġa rridu nillimitaw ruħna għal kundizzjonijiet qafas li għandhom ikunu implementati u mfasslin b'mod tajjeb ħalli bekk aħna narraw illi ikun hemm l-użu tajjeb tal-għajnuna statali illi hija dispożizzjoni. Naħseb li hemm ħafna deregolamentazzjoni illi fil-fatt tista' toffri iktar opportunitajiet l kumpaniji tal-daqs medju. Dan huwa wieħed mill-punti li għalija huwa importanti u apparti minn hekk id-dritt tal-awtur. Dan fil-fatt għandu jkun diskuss fiħdan drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-Ġermanja din hija xi ħaġa speċjal importanti ħafna għal din raġuni jiena naħseb li huwa importanti li d-dritt tal-awtur jibqa' jkun imħares u protett. E kif għal il-kellem ta' qabli, fl-Unjoni Ewropea importanti li nifukaw fuq l-iktar punti ewlenin kaħna aħna għandna bżonn ta' kumpaniji li jkunu mexxija fuq il-livell globali, aħna fil-fatt fil-esperjenza tal-Ġermanja aħna rridu noqogħdu attenti fuq il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Fil-fatt aħna l-ekonomija Ġermaniża hija daqshekk soda minħabba kien esperjenza ta' l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju wieħed jista' fil-qafas ta' politika ekonomika li mhux jiffoka fuq il-kumpaniji xifti t kumpaniji kbar, iżda huwa tajjeb li jkun hemm eluf ta' kumpaniji żgħar illi jkunu jistgħu jagħtu din l-istabilità li tant għandna bżonn fl-Ewropa fis-settur ekonomiku. Daw kienu l-iktar punti ewlenin li jiena der li laqtuni ħafna mir-rapport mir-rapport. mir rapport mir rapport mir mir rapport U fil fat xtaqt li kiku forsi nfassu b'mod xejn differenti ħalli jimxu ktar fid-direzzjoni li qed nindika jien, iżda jiena naħseb li r-rapport dak għandu xaqseb il-prinċipju li qed jirrappreżenta huwa rapport tajjeb nixtieq ngħid l relatur jazzi. Thank you and sorry that you weren't on my list. But... Grazzi tassaw, id-dispjaċini li ma konċ fuq l-lista tiegħi. Nitlobkom għal darboħra il-gruppi differenti jekk joġobkom informawna biex nkunu nafu minn huma x-shadows għax inkella ikolli speaking list daqsxejn imħawda. Grazzi tassew naf li l taħdmu ħafna. Issa naddu għall-Onorevoli Kaja Kallas. Grazzi tassew, grazzi wkoll l-relatur għal dan ix-xogħol tiegħu fuq din l-opinjoni. Naħseb illi nafu hawnhekk x'inhu nies il-liġi ta' kompetizzjoni mhix qed tipproteġi l-konsumatur jew il-ħaddiema, qed tipproteġi l-kompetizzjoni. Din hija d-differenza għal konsumaturi għandna ir-regoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u għad-drittijiet tal-ħaddiema għandna ħafna regolamenti oħra, jiġifieri din din dan ir-rapport għandu jkun fuq il-politika ta' kompetizzjoni. Din hija l-aktar ħaġa importanti fl-opinjoni tiegħi. Fuq lajnuna mill-istat, hemm ukoll differenza fundamentali x'inhija l-għanuna mill-istat li ninvestu fl-ekonomija nnifisha jew inkella li nippruvaw nelbu il-falimenti li jtisaħħu fis-suq. Ir-regolamenti attwali bħalissa ifissru illi qegħdin nippruvaw nimmiraw li nelbu l-falimenti fis-suq l-għanuna mill-istat ma għandix tiġi użata biss biex ninvestu fil-ekonomija reali u dan iwassal għal distorsjoni fis-suq jekk l-istat jintervjeni fejn mhux meħtieġ. Għalhekk dan il-paragrafu dwar l-għajnuna mill-istat għandu jkun f'konformità mal-linji gwida li għadhom kemm ġew riveduti u fuq artiklu numru 3 nixtieq insaqsi x'e tifisser hawnhekk ir-relatur imma naħseb nistgħu insaqsuh aktar il-qoddim. Huwa qed isaqsi li jkun hemm reviżjoni tal-politika tal kompetizzjoni biex ehm, inlaħqu mal isfidi imposti mis-suq digitali. Nara fil-fatt illi hemm sfidi biex, biex nifmu eżatt kif jaħdem dan is-suq u forsi anke li l-Kommissjoni kollom investigazzjoni biex jindirizzaw xi abbużi li jista' ikunem. hemm. Imma il-punt nifsu huwa li il-politika ta' kompetizzjoni stess m'hemm xejn ħażin fiha tista' sempliciment nistgħu nwessawha. Fuq punt numru erba' il-kollega ta' diġà semmiet dan il-punt Xtaqt insemmijina wkoll il-kwistjoni ta' neutralità tan-net, forsi din hija problema ta' traduzzjoni bl-Ingliż għaliex forsi bit-Taljan qiegħda tajba. Imma għandna niċċarawha. Daw huma l-punti prinċipali tiegħi u probabli nista' emendi dwar dawn il-punti. Lesta però li naħdem ma' shadows oħra. Grazzi. Grazzi Dennis Dion. Grazzi, Signora President naħseb ħafna minnkom taħsbuni miġnun jekk ngħidilkom li kelli laqa fil ta' kolazzjon li kelli dal-ħodu dwar anke il-knejjes kristjani madwar l-Ewropa u l-ġrida kontra il-faqar. Kellna wkoll diskussjoni dwar il-kriżi tar-refuġjati li għaddejjim minna bħalissa fl-Ewropa. U s-saqqat nitkellmu fuq il-politika ta' kompetizzjoni, forsi t-saqsu xirrit jgħid biha. Jiena għandi emenda fuq nirxin irrasaq fuq din l-opinjoni. Aħna tkellimna fuq il-ksenofobija, tensjonijiet li huma preżenti fis-soċjetà u anke il-ħtieġa illi ta' l-ħtieġa għal servizzi soċjali u ta' housing u koll biex nindirizzaw din situazzjoni ta' emerġenza. F'pajjiżi fl-Olanda aħna dejjem kellna politika ta' housing soċjali pjuttost ġeneruża, imma mbagħad għandna regoli tal-nuna mill-istat li qed jillimitaw l-ammont ta' housing li jiġi offrut bħala social housing għal kustjonijiet ta' kompetizzjoni għalli xuma jemnu illi biex jikollok ċertu ammont irrid ikollok suqħieles kemm jista' jkun. Is-sitwazzjoni attwali għalhekk hija illi bħalissa għandna ħafna refuġġjati mis-Sirja illi ser jingħataw li sat ta' refuġġjat u huma intitolati għal housing dan huwa dritt tagħhom u kulħadd jara fu dan id-dritt iżda fil-verità dak li jiġri huwa illi il-lemmin estrem qed juża din l-iskuża biex jgħid l ċittadini tagħna ir-refuġġati qed jaħdulkom djarkom. U dan juri li jista' jkollhom lajnuna mill-istat li inti qed ta' ċertu servizzi x'effetti jista' jwaslu għalihom u li jista' jwaslu ukoll għal abbuż. Għalhekk anke fl-rapport annwali dwar il-kompetizzjoni irridu insemmu li irrid ikun hemm bilanċ illi s-servizzi pubbliċi mhumiex biss servizzi pubbliċi il-partit tagħna mhuwiex favur dan eh, li, jkollna kolna wisq għajnuna mill-istat imma li s-servizzi pubbliċi huma servizzi tal-gvern għax huma pubbliċi u jingħataw liċ-ċittadini iżda Jiena nemmen ukoll illi irridu infakru il-politika ta' interess ekonomiku fil-rapport għaliex mux imsemmi għalli jek jinsen nistaqdin l-emenda u nista' naqbel anke ma' ħafna mill-kummenti li saru mill-kollegi tagħna u lest ukoll niddiskuti l-emendi li ser jitresqu. Grazzi l-Onorevoli Evelyn Gerhardt. Ja, Frau Vorsitzende. Grazzi ħafna, Signora President. Nien nixtieq nirringrazzja ħafna l-relatur għal dan id-dokument daqshekk tajjeb u nixtieq illi nerġa' ntenni punt li s-Sinjura Kanazalda kem għalet fissem il-liberali, aħna għedin nitkelmu għawek fuq il-kompetizzjoni, mux fuq il-protezzjoni soċjali, u laqas fuq id-drittijiet tal-ħaddima, jew il-protezzjoni tal-konsumaturi, kolli nejt illi jiena ma naqbilx, assolutament ma naqbilx, ma nsibx li huwa veru, aħna jekk nħarsu li madwarna fid-dinja naraw li l-ikbar suċċessi jenka f'dak li għandu xieqsam ma' liġi tal-kompetizzjoni, aħna naraw li din meta jgħem dan is-suġġett hemm iktar possibiltajiet li jkun hemm iktar protezzjoni tal-konsumatur, drittijiet aħjar tal-ħaddiema minħabba li hemm verament paċi soċjali biex ngħidu hekk u allura ikun hemm iktar kompetizzjoni tajba u ġusta naħseb li din jgħu waħda l iktar suċċessi kbar li aħna rnexxinna nilqu fl-Unjoni Ewropea u għalhekk huwa importanti ħafna huma meħtieġ huwa ġust illi aħna fil-fatt ikonna dan l-approċċ sħiħ u holistiku illi fil-fatt fl-aħħar perjodu leġislattiv aħna adottajna li kull meta tkellimna fuq il-liġi tal-kompetizzjoni fuq is-suq intern kull darba aħna għażilna din dan l-approċċ holistiku illi fil-fatt huwa numru ta' dispozizjonijiet li jistgħu waslu għal suċċess anke fil-liġi tal-kompetizzjoni u għalhekk naħseb li l-approċċ tar-relatur huwa propju l-iktar wieħed xira u mhux dak l-approċċ li qegħdin jippreżentaw rappreżentant tal-Partit Liberali. Grazzi. I'm sorry, I'm seeing Pascal at the back. Did the Greens want to come? Pascal, uh, anzi, Andreas Schwab. Grazie ħafna, Signor President, minna ħatijaj u koll nishtiq nawgura li s-sur koferat sabiex jaddilu malajn it-tama li ħajkun dal sew naħseb illi il-rapporti huwa pozittiv ħafna. Il-politika tal-kompetizzjoni mandux ikun għan fih il-nifsu, iżda naturalment għandu jkun mezz li permezz tiegħu jekk aħna inżommu kondizzjoni ġusti tal-kompetizzjoni, dan ikun ta' vantaġġ kemm għall-kumpaniji kif ukoll il-konsumaturi. Allura naħseb li iva wieħed jista' jsaqsi jekk hemmx sens li fil-fatt aħna nevaluaw l-effetti pożittivi tal-kompetizzjoni tal-kompetizzjoni fuq il-konsumaturi u fuq il-kumpaniji kif diġà semma, tieni punt li għalija huwa importanti ħafna għandu x'jaqsam mal-fatt il-politika tal-kompetizzjoni hija politika ta' infurzar li għandha x'taqsam mal-liġi Ewropea u l-implementazzjoni ta' din il-liġi li tiġà teżisti għal din ir-raġuni jiena naħseb li minnaħat tal-Kummissjoni Ewropea jkolli ngħid li mhux qed issir biżejjed minħabba li dejjem qegħdin naraw illi ikollna bosta proposti ġodda illi fil-fatt ikun għadin jirrepetu leġizlazzjoni li ġodda għallet fis-seħ li forsi ma kienx implementata sew, ġifieri aħna qabel ma noħorġu bil-proposti ġodda rridu naraw jekk il-liġi li diġà għandna bħalissa kienx implementata sew u ukoll nifoka fuq ċertu qasma fejn il-protezzjoni tal-liġi għandha importanza kbira. Iżda jiena naħseb li l-ewwel ejja naraw kif ħajkunu implementati id-direttivi fl-istati membri f'dak għandu x'jaqsam il kompożizzjoni U mbagħad naraw jekk hemmx bżonn li nerġgħu nirrevedu u anke nkunu ċertu livell ta' taxxa u anke noħorġu proposti ġodda. Jiena ressaq ċertu emendi U uh, fil-fat nishtu ningrazzja ħafna l-Eva Panova, xedu reporter, illi fil-fat daħlet dawn l-emendi li naħseb illi nittama li fl-ħar mill-ħar dan ħajkun, eh, diħat tkun kontribuzzjoni sija minna ħatijaj, grazzi. Cool, just listening to that, some thoughts from me, absolutely comp. Iva, għandek raġun il-politika ta' kompetizzjoni hija parti mis-suq nukkupenti principali mis digitali għalija hija il kolla li taqqat kollox flimkien jekk ma jkollniex politika ta' kompetizzjoni f'saħħitha mhux se jkun suq nukkut digitali u fl-istess ħin hija l-kompetizzjoni illi twassal għal prezzijiet aħjar, investiment aħjar u dan huwa għalhekk għal benefiċċju tal-konsumaturi wkoll. Ma nistawx għalhekk ngħidu li politika ta' kompetizzjoni mhijiex eh, fl-interess tal-konsumaturi wkoll fis soqnuku digitali għalhekk jiena hemm ċans li nresta xi emendi dwar dan ukoll. Jiena mħassba anke dwar ċertu setturi fejn eh, qed immorru lura bħas-settur ta' telekomunikazzjoni. Meta ikollok inqas kumpaniji prezzijiet jollew kompetizzjoni tidbaxxa u l-konsumaturi ibatu riżultat ta' dan. U ħna din mhix xi ħaġa li nixtiequha. Mela ngħaddu għal vot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 So the first vote. L-ewwel vot huwa fuq il-titjib tal-regolament dwar suq uniku. Amenda 26, 34, 62 u 78 ġew irtirati mill-alde. issa qegħdin taħt ir-relatur. Emenda 128 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet tgħaddi, kompromess wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Wieħed tnejn disa dawk favur kontra niverifikaw. Tajjeb, għanna voti ħol favur. Mela, paragrafu 130 sa 131 kienu fil-kompromess dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Paragrafu 1 dawk favur kontra astensjonijiet Anzi, men daħdax dawk favur kontra astenzjonijiet dawk favur dawk kontra astenzjonijiet taddi. Wieħed tlieta tlieta dawk favur kontra astenzjonijiet taqa. Wieħed 134 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 135 huwa irtirat. Kompromess 2 dawk favur kontra niverifikaw. Okay, one more. Close. Carried by 22. Dan jaddi bi 22 favur 16 kontra. 137 ġir tirat kompromess li ta' dawk favur kontra astensjonijiet di. 19 favur kontra astensjonijiet niverifikaw. Dan se ta' Issa, 20 u 138 waqaw, kompromess serba dawk favur kontra sanzjonijiet taddi, 26 taħt ir-relaturi sadaw dawk favur kontra astenzjonijiet taqa, 140 irtirat, kompromess 5 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 142 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi, 143 dawk favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. dan jaqa, l-emenda taqa. 144 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 6. Dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Issa 100 anzi 34 taħt ir-relatur issa. 34 dawk favur kontra astensjonijiet taqa. Emenda 40 dawk favur kontra astenzjonijiet ta' ħan verifikaw ħan verifikaw emenda 40. Taddi. Kompromess seba dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Issa 154 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi 43 dawk favur kontra astensjonijiet taqa kompromess 8 dawk favur kontra astensjonijiet taddi kompromess 8 jaddi issa 158 dawk favur kontra 156 waqa issa 158 dawk favur kontra niverifikaw Din l-emenda taddi 157 dawk favur kontra astensjonijiet taddi issa 48 u 49 dawk favur kontra as niverifikaw. Dawn emendi jgħaddu. 51 dawk favur kontra astensjonijiet 51 ħan verifika 51 naħseb li għaddit. Din l-emenda tgħaddi. Issa 144 għaddaj jew le dik l-emenda għaddit jew le. Mela 159 elementa taqa, issa 160 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 52 dawk favur kontra astenzjonijiet taqa kompromess disa dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 55 dawk favur kontra astenzjonijiet taqa. 162 dawk favur kontra nivverifikaw. Din l-emenda taddi. 163 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 56 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 164 dawk favur kontra Anzi, 164 taqa. 58 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 59 dawk favur kontra astensjonijiet taqa. Anke, six, 60 Taqa 61 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 62 favur kontra astenzjonijiet ta' 63 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 165 dawk favur kontra astenzjonijiet ta' Taddi. 64 ħan verifikaw 165. Emenda 165. Emenda 165 taddi 64 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi kompromess 12. Nivverifikaw. Taddi. Kompromess 12 jaddi. Kompromess 12 dawk favur kontra astenzjonijiet jaddi, 66 dawk favur kontra astenzjonijiet jaddi, 67 dawk favur kontra astenzjonijiet jaddi, 68 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Kompromess 13 dawk favur kontra astensjonijiet di, 71 dawk favur kontra astensjonijiet taqa, 72 dawk favur kontra astensjonijiet di, 73 dawk favur kontra astensjonijiet di, 74 favur kontra astensjonijiet ħan verifikaw 74. ma, ja, ma taddix din l-emenda. Issa, 75 favur, kontra, astenzjoni, niverifikaw. Din taqa bżewġ voti. Kompromess 14 dawk favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Wieħed 171 dawk favur kontra astenzjonijiet tadi. 78 dawk favur kontra astenzjonijiet tadi. 79 irtirata, 80 dawk favur kontra astenzjonijiet tadi. 172 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi, 173 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi, 174 dawk favur. Ħan verifikaw 173. taqa. Mijaw erba u sebajn u xek dawk favur kontra astenzjonijiet ta' 175 dawk favur kontra astenzjonijiet ta' 176 dawk favur kontra astenzjonijiet ta' 177 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 178 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 179 dawk favur kontra astensjonijiet taddi kompromess 14 għad dawk favur kontra astensjonijiet taddi 82 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 83 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 84 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 182 dawk favur kontra astensjonijiet ta'. 183 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 85 dawk favur kontra astenzjonijiet taqa. 86 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 87 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 184 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 185 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddi. 186 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 88 dawk favur kontra astensjonijiet taddi kompromess 15 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 49 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 95 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 96 dawk favur kontra astensjonijiet taddi taqa 97 dawk favur kontra astensjonijiet niverifikaw. Taqa. id dispieċini Olga. 8 u design dak favur kontra astensjonijiet naraw 8 u design dak favur kontra astensjonijiet taddi 188 dak favur kontra astensjonijiet taddi 189 dak favur kontra astensjonijiet taddi disajn dak favur kontra astensjonijiet Naħseb li għaddiet, ħani verifikaw. Mija u design. Taddi. Mija u wieħed u design dawk favur kontra astensjonijiet. Niverifikawa. Mija u wieħed u design. Taddi. 99 favur kontra astensjonijiet għaddi kompromess 16 dawk favur kontra astensjonijiet taddi, 103 dawk favur kontra assenzjonijiet taqa, 104 dawk favur kontra astensjonijiet taqa, 105 dawk favur kontra astensjonijiet taqa. 107 dawk favur kontra astensjonijiet taqa, 106 dawk favur kontra kontra astenzjonijiet taddi, 193 dawk favur kontra astenzjonijiet taqa, 194 dawk favur kontra 194 taqa anzi. 180 dawk favur, anzi eh, taqax, kompromess naġġa adottat, 109 favur kontra astenzjonijiet Mija waxra, dawk favur kontra astenzjonijiet ta' kompromess 17 dawk favur kontra astenzjonijiet. Nixtieq nivverifika kompromess 17. kompromess 17 jaddi, kompromess 18 dawk favur kontra astenzjonijiet jaddi 114 ta' favur kontra astenzjonijiet taqa 116 ta' favur kontra niverifikaw taddi blezat 196 favur kontra astensjoniet. taqa. Paragrafu 32, kompromess 19. Dak favur kontra astensjoniet taddi. Emenda wieħed, dak favur kontra assenzjonijiet ta' di. 120 dak favur kontra ta' a. Amenda numru 2 dawk favur kontra ta' di 121 dawk favur kontra ta' di 122 dawk favur kontra assenzjonijiet ta' di 123 dawk favur kontra ta' di. 124 dawk favur kontra assenzjonijiet taddi, 3 favur kontra assenzjonijiet taddi, 125 dawk favur kontra assenzjonijiet taddi, 126 dawk favur kontra assenzjonijiet taqa, 127 dawk favur kontra assenzjonijiet taddi, 4 dawk favur kontra assenzjonijiet taddi, 5 dawk favur kontra assenzjonijiet taddi, 6 dawk favur kontra assenzjonijiet taddi, 7 dawk favur kontra assenzjonijiet jittaddi. Nivvotaw fuq la bosta opinjoni Bear with us a minute. On page 18. Okay, just uh, on page 9. Paġna 18, emenda 99. Din kienet waqat għax konna dattajna 191. Iġifiri 101 u design se taddi u mux emenda 99. Grazzi tassew tal-vot fuq l-abbozz ta' opinjoni ek kif emendat permezz ta' votazzjoni elettronika dak favur votazzjoni nominali, anzi votazzjoni elettronika. Tliet oħra, tnej oħra, għanna bżon żewġ persuni oħra. Inti t-tivvota, Sinjura President, ejjen, eh, Iva, għandek raġun. Grazzi. 22 vot favur, 4 kontra, 12 astensjoni, grazzi tassew tal-ħidma ta'kom. Issa ser naraw jekk din tistax tidħol fil-plenarja e, jew li ngħaddi isla kelma lir relatur. Um, thank you very much um, everybody for Grazie ħafna tal-appoġġ li tajtuni għar-rapport. Għaddejna minn tempesti, pero jien kontenta illi fl-aħħar nistgħu nibatu sinjal qawwi. Issa importanti illi na nwaslu il-rapport il rapport fil plenarja Mux se jkun faċli, però naħseb illi huwa importanti. Forsi aħna ma tantx nagħtu importanza lil kumitat tagħna stess, huwa importanti eh, però li jiġi votat fil-plenarja. Komment fuq fu fuq il-lista tal-voti kien hemm miktub abbozz imma mhuwiex fil-fatt abbozz. U mbagħad fl-aħħar net nixtieq nirringrazzja kulħadd illi ħa sem fil-proċess il-shadows, il-konsulenti u il-membri kollha tal-grupp. Il-kulħadd, grazzi ħafna. So thank you very much to everybody who's been involved. Grazie lil daw kollha li ħadu sem. Issa ngħaddu ar rapporta Eldiko Galpels fuq il-semestru Ewropew fuq il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika, implementazzjoni tal-prioritajiet tal-2015. L-ewwel emenda ta' kompromess favur kontra għaddiet. It-tieni paragrafu favur L-emenda 8 favur kontra astenzjoniet ta' Kompromess numru 2, favur kontra astenzjoniet għaddit. L-emenda 12, favur kontra astenzjoniet għaddit. 13, favur kontra astenzjoniet. 14, favur kontra astenzjoniet. Niverifikaw. verifikaw taqa 15 favur kontra stenzjoniet. kompromess 15 jaqa 16 favur kontra astenzjoniet taqa 17 favur kontra astenzjoniet taqa taddi 18 favur kontra astenzjoniet taqa 19 eh, favur kontra astenzjoniet taddi 20 waqat, 21 favur, kontra. Namlu verifika. Għaddit. 22 favur, kontra, astensjoniet. Għaddit. Le, skużawni, 22 ta' 22. Se nivvuttaw issa. Favur kontra astenzjonijiet taddi. 23. Em, emenda orali ta' Maria Grappini li miex prezenti. L-emenda orali taħħa hija biex tipproponi li jitneħħew il-klim illi ġew esklużi. Il-klim huma is also concerned that member state. Nistaw nivutaw fuq din l-emenda orali li ħatneħħi dawn il-kelmiet. Jekk naqblu mal-emenda orali, allora nistaw nivutaw l-ewwel parti biss Naqblu ma l-emenda orali? Iva. Mela, a favur l-emenda kolla eh, minna dak il-klim. Favur kontra namlu verifika. Għaddit. 24 favur kontra astenzjoniet taddi. 25 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet taddi. Tieni parti favur kontra astenzjoniet. Verifika. Għaddit. 27 favur kontra astenzjoniet ta' 26 favur kontra astenzjoniet ta' 28 <clears throat> favur kontra astenzjoniet taddi. Kompromess li tal-ewwel parti favur kontra astenzjoniet jaddi. Tieni parti favur kontra astenzjoniet taddi. 34 favur kontra astenzjoniet taddi. 35 favur kontra astenzjoniet taddi. Verifika. 35. Ta' kompromess 4. Favur. Kontra, stenzjoniet. Taddi. 5. kontra, taddi. 43 favur, kontra, astenzjoniet. Taddi. Kompromess 6 favur kontra astensjonijiet jaddi. 44 favur kontra namlu verifika. Ta' 48 favur kontra ostensjoniet taddi. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet. It-tieni parti taqa. 49 favur kontra astenzjonijiet taddi. 50 favur kontra astenzjonijiet taddi. 51 favur kontra astenzjonijiet taddi. 52 b'emenda orali minnaħta Signora Grappini favur kontra astenzjonijiet taqa. 53 favur kontra astensjoniet taddi, 54 favur kontra astensjoniet ta' Issa nivutaw fuq l-opinjoni kollha kemm hi. taddi 30 favur u 7 kontra u 2 astenzjonijiet. Grazie. Ladies and gentlemen, we need to start the next bit of the agenda because it absolutely... Irridu nibdew għax eh, il-punt li jmiss fuq l-agenda assolutament iridu nispeċaw qabel l-obsenar naqsax għax wieħed mill-ospiti li titla. Il-punt li jmiss mela fuq l-agenda wadan. Sen biddel it-titlu. Għaliex? jiena ma nistax nisapporti il-negativizmu, l-cost of non-Europe. Allora, il-prezentazzjoni għanna unnek tal-follow-up, tal-paper ta' strategija ta' follow-up fuq il benefici ta' su intern. il benefici tal-tassu eh, intern. Tistaw anki ti proponu titoli oħrajn. Tiftakru sena ilu meta kena l-ewwel studju kemm kien hemm interess fuq u fejn nistgħu nsibu benefiċċji ekonomiċi meta naħdmu biex e- e- insaħħu su suq intern. U aħna komissjonajna rapport mal servizz ta' riċerka tal-Parlament u għanna għonek fosna sur Dan li huwa l-kap tal-unità ta' evalwazzjoni. Grazzi ħafna lil Malcolm Harder li huwa predeċessur tiegħi u membru tal-grupp. Grazzi tal-li ġejt l-lum biex tiddiskuti magħna nifem li hemm xi membri li kellhom immorru komitati ieħor li qed jimxi parallelament. Dana ma jfissirx li huma jaħsbu li dar rapport mund m'għandux valur il-valur tiegħu. Mela se ngħaddi l-mikrofonu lil ġewdan biex biex jitina prezentazzjoni tal-opinjoni tijaw. Tiegħu illi jistaw anki jisiru opinjoni tagħna mbagħad wara ki konvinċina. Grazzi, President. Għalli huwa privileġġ nkunaw fil-Komitat Imko. Jiena il-kontenuti se nħallihom fidejn ġaku malkom. Jiena nixtieq ngħid biss illi il-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament ġimitluk mitlub mill-Kumitat biex isegwi dan il-proġett aħna nsemmuh il-kost l-spiża li wieħed ma jkollux Ewropa, però nieħdu nota tal-kummenti tiegħek fuq il-negatività tat-titolu. L-ispiża jew 1.63 triljuni tal-Ewropa. U tal-anqas triljun dan jirrigwarda s suq intern. Aħna namlu stima ta' 450 biljun għal so intern digitali u l-komplement għal servizzi u prodotti u komplement ta' so intern. Il-koordinatori staqsew din il-mistoqsija kif nirċevu, kif naslu għal dan il-valur mizjut. U aħna għamilna panel ta' persuni importanti u e, e, e, e membri għaw ta' Koriċelli minn Parigi li ħadem indipendentament fuq il-valur miżjut tal-integrazzjoni Ewropea b'din l-analizi u tlabniħa eh, janalizza juża l-istess analizi għal su intern. U tafur il-perk manżur lil Harper. Kena laqat, tlet laqat jew erba' illi kienu interessanti ħafna it-tlet dokumenti li għandkom qoddimkom introduzzjoni eh, għam e, dokumenti ta' Pelkman u liħor ta' Korriġelli. u dawġaw finalizzati skont e, e, peress li konna se namlu din il-prezentazzjoni un bat se nippreżentaw. se nippreżentawhom dawn dokumenti meta nikorreġuhom ftit fil-komitat u jekk inti taqbel nistgħu nisemgħu l-ewwel minant Malcolm. Tista' terġa' tajduna dak dik iċifra ċifra kbira? L-istima hija 1.63 triljun triljuni u triljun wieħed huwa fuq is intern u 1.2 jekk ninkludu anki l-enerġija illi huwa parti jiena kont qed nirrispondi għal kont qed deskrivi il-kompetenza tal-imko. 1.3 triljuni. Mela, me se jitkellem l-ewwel, Malcolm jew Jack, Malcolm. Grazzi, President, u nixtendi ringrazzja l-Komitat, ħafna tal-li tawni din l-opportunità inkredibbli illi Eh, nidiskuti għal ħafna sijat fuq is-suq intern. Grazzi, eh, grazzi ta' dan il-privileġġ. U waqt li ħdimna fuq da kont qed nirrifletti fuq kemm għamel komitat mhux biss taħt il-presidenza tiegħi hemm anke l snin ta' qabel ma sir president qed nara l-bis li Sinjora Gephardt illi ħdimt maħħa fuq kwistjonijiet ta' suq intern. Kemm għamilna biex nirreformaw ntejbu l-kondizzjonijiet ta' suq intern. U hawnhekk jiena madnix fil-parlament u għadna frustrati bil-fat illi għadu ma laħax il-potenzjal kollu tiegħu. U smajtu, xinu għal-potenzjal bħala eh, f'termini monetari par il-kost il ta, ta, ta, li ma jkollix l-Europa, imma il-qalba ta' diskussjoni tagħna kienet propju il-pedament eh, fondamentali ta' suq internu kif jista' jaħdem aħjar. Aħna kien hemm eh, diskussjoni mqanqla fuq il-suq intern digitali, però naħseb li huwa importanti li ma nippermettux illi wieħed jeċita roħu ħafna u ma nirriflettux fuq il-fatt illi sakemm il-blokki pedament fondamentali li jaħdmu tajjeb sakemm ikollna rikonoxximent reċiproku sakemm nagħmlu l-libertà ta' aċċess għas-suq iksin eh, eh, nitilfu l-vantaġġ sakemm ikollna protezzjoni tal-konsumatur illi aħna eh, wedna illi jkun hemm fl-Unjoni Ewropea kollha li taħdem tajjeb u sakemm ma naslux għal swieq tal-xiri pubbliku u leġislazzjoni ġdida Allora, kien e oh. nkunux digitali u e le aħna nafu illi l-potenzjal ma nistawx nilħuħa. U naħseb li rita ħaġa interessanti fuq il-ħidma fuq il-suq intern digitali huwa li kwistjonijiet ta' diskrepanzi fil-prezzijiet tal-istess prodotti mumiex digitali ilu mill-bidu net. U anki fit-tmeninijiet il-kwistjonijiet tal-eżenzjonijiet ta' diskrepanzi bejn pajizi u il-fat li il-klienti ma jistawx jisibu l-aħjar eh, prezzijiet, il-fat li eh, istrumenti digitali qed jesponu il-fat li għajem bżon ta' azzjoni biex eh, dawn l-opportunitajiet jidħlu. Aħna mannix propju soluzzjoni maġika legislazzjoni eh, leġislazzjoni maġika, dana kollu jirrigwarda il-kwistjoni u anki eh, il-titolu tal-introduzzjoni li tajnikom eh, illum. U jiena kontent ħafna li ħdimt ma' Sur Feldmans għawnek kumbat tkemmu fuq dettalji mill-arfin mil tijaw li u aktar minn tijaj, pero jiena L-opinjoni tiegħi hija illi għanna nsibu mod assolutament biex niżviluppaw l-ownership tal-valur ta' dan lassi li aħna bnejna. Aħna investejna tant flus u, u, ħin biex dan lassi jaħdem tajjeb u parti mill-problema hija fuq livell tal-Istati membri, għax l-Istati membri għadhom iħossu illi hemm moqsma illi huma jixtiequ ma jirrispettawx l impenijiet tagħhom tas so intern għal raġunijiet tagħhom forsi ġustifikati, però aħna eh, maħniex hawnhekk biex niddiskutu l-problemi li jista' jkollhom l-Istati membri anki b'mod strutturat. Eh, dan huwa eh, hekk fil-kwistjoni ta' servizzi. U l-istati membri għadhom edin jintroduċu limitazzjonijiet fuq il-kondizjonijiet ta' servizzi u mux qed jiġu dokumentati u diskussi u aħna qed nippermettu illi jkun hemm din l-erożjoni tal-assi li aħna stess ħlaqna. U rridu nibdew naħsbu fuq is intern u nikkonsidrawh bħala assi prezzjuż illi aħna kollha flimkien proprietari tiegħu u u interestana li jaħdem tajjeb flimkien u mhuwiex interestana jekk il-membri individwali tal-komunità jippruvaw jalqu l-bibin u jiftħu l-twiqi u jgħamlu mod il-su intern jaħdem inqas tajjeb u joħloq frustrazzjoni għall-oħrajn. U dan jinkludi kulħadd. U aħna għal dastan tajna attenzjoni għal kif din is-sfida politika nistgħu nippreżentawha u kif nistaw naslu għal leadership vera. U taraw dan anki eh, illi huwa preżenti dejjem fil-rakkomandazzjonijiet u hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu, però dan irid ikun anki integrat bil-rida politika. U waħda mill-inizjattivi li ħadna fil-kumitat f'dawn l-aħħar ħames snin kien illi nafsu biex ikollna integrazzjoni xirqa tal- suq intern fil-semestru intern eh, Ewropew biex ikun jiġi konsiderat bħala performance anki jekk ma kienx hemm biżejjed progress aħna qed nitolbu li jkun hemm tisħiħ ta' da aħna għandna bżonn ta' iktar informazzjoni, iktar metadata biex inkun nistgħu nkejlu s-suq intern kif llum. U għal dastant, kif nistgħu aħna ninkonsidraw kemm hemm eh, proċedimenti ta' ksur, m'hemmx biżejjed fil fatt <clears throat> Eh, aħna nitkellmu kol fuq il-noqasijiet ta' dan il-proċess, imma aħna nagħmlu monitoraġġ aħjar tal-numru ta' applikazzjonijiet mill-Stati membri biex ikunu jistgħu kollhom eżenzjonijiet mill-obbligi tagħhom tas-suq intern, dina indikazzjoni ta' min mhuwiex qed jappoġġa l-impenn biex is-suq intern jaħdem aħjar. Aħna qed ikollna appoċ mill-livell mil olja. U dan jfisser li rridu morru fuq il-summit għaxek ma morrux hemm ma jaħdimx, għax sakemm dawn l-indikaturi ma jġux konsiderati bħala indikaturi importanti ta' politika. Illi il-primi ministri tal-Europa u l-ministri tal-kompetitività ma, ma eh, importanti, allora mux se taħdem. U jiena naħseb illi eh, ġi identifikat il-potenzjal eh, tal-Parlament eh, dan il-potenzjal ta' opportunità ta' triljun ta' euro. Din hija ħaġa li l-Prim-Ministri għandhom għandu jkollhom il-possibilità jitkellmu fuqhom u jmorru l parlamenti tagħhom u jridu jridu aħna nilliberaw dan il-valur, dan il tkabir ekonomiku Eh, din il-protezzjoni tal-konsumatur, din il-possibilità li l-kumpanija jkun jistaw jaċċedu għal suq intern biex ikollhom il vizibilità li għandhom bżonn. Aħna x'qegħdin najdu, Qegħdin ngħidu illi dan din il-ħidma għandu jkollha l-ikbar appoċ kull ta' livell oli possibbli. U marbut ma' dan hemm il-fatt illi il-kwestjonijiet tas suq intern għandhom bżonn ta' vizibilità akbar fuq livell ministerjali. Aħna nħossu illi l-istruttura tal-Kunsil tal-Kompetitività eh, eh, dajef l-attenzjoni li hemm fuq is-suq intern, għax il-kwistjoniet ta' suq intern huma eh, huma moħbijin fid-definizzjoni ta' kompetizzjoni, ta' kompetitività. Imma eh, propru wieħed mill-assi tal-parlamentana huwa li il so internu, l-protezzjoni tal-konsumaturi edin fl-istess komitat, edin fl-istess eh, edin fl-imkien u rridu nġibu l-ministri eh, kompetenti li għandhom din il-responsibilità u għan fuq livell ta' Konsill Ewropew. Din hija ħedma politika. U għanna bosta rakkomandazzjonijiet biex nejnu dan il-proċess ta' ċementazzjoni tal-pedament ta' suq intern. Emma anki illi dan l-assi ni konsideraw bħala assi li huwa konsiderat minn bħala tali minn kulħat, u m'għandux jisir erozjoni minn l-ebda eh, l-ebda raġuni sakemm ma jkunx hemm verament ċirkostanzi ġustifikati bisħieħ. U dana mhux qed jiġri issa, u dana kollu huwa kompatibbli mal- ma' suq intern digitali. Għax jekk aħna ma rnexxinniex nagħmlu dan, allora maħniex se mhux se jirnexxinna. Allora l-isfidi l-oħrajn bħal enerġija, per eżempju, li aħna ma e, koperejniex, però anki dik taħdem skont l-istess prinċipi. U dan huwa il-messaġġ li ħassejt e, really b'mod qawwi u nishtiq nikonkludi, għax kif għalġo, kena laqat verament interessanti u eċitanti. U veru, però l-iktar ħaġa importanti hija e, illi e, dan is-sens ta' passjoni lejn is-suq intern għandu jkun fidejn dawk li jieħdu deċiżjonijiet kullimkien. U dan u dinja sfida li hemm bżonn li nikkomunikaw u dana se taraw ħintkom fi rakkomandazzjonijiet forsi hemm xi aspetti li nistgħu nirfinaw, pero u anki u naraw x'inhu l-opinjonijiet tagħkom eh, u biex tajdunna jekk dina ix eh, tama idealistika jew jek ix ħaġa reali li nistgħu naħdmu fuqha. U nitlobkom ta' analizzaw b'attenzjoni rakkomandazzjonijiet li sentukom. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi Malkom tal-passjoni tiegħek tal-entuzjazmu. Jiena nixtieq anki ninkludi elementiħor qabel ma nimxu qudiem fil-konversazzjoni għax x'ġara l-bieraħ u dak li kien fil-headlines illum b'wieħed mill-ikbar produtturi Ewropej. Qed iwaqqa l-standards tassu intern l-ikbar l-ikbar xiri tal-konsumatur illi wieħed jam jista' jagħmel. Din hija ħaġa skandaluża u huma l-standards komuni li se jżommu fl-imkien is-suq intern. Jekk il-konsumaturi u l-kummerċ u n-negozji ma jħossux li dawn l-standards huma b'saħħithom, allura il-kwistjoni tal-fiduċa se taqa'. Jiena naqbel miegħek fuq il fat li rridu nizguraw il suq intern jaħdem fis servizzi digitali, eccetera, però għanna bżon u koll urġentement namlu appell biex ikunem stħarriċ eh, fuq xġara fil-industrija tal-vetturi. U jena naħseb illi il-komitat tal-envi eh, għanda tiħu kontroll fuq dawn l-standards u għandam għandhom jitkellmu fuq il-fiduċa fuq l-standards fis-suq intern kollu jekk jiena konsumatur l-lum u hekk jekk din li ħaġa li wieħed jista' jagħmel fuq il-karozzi, allora allora l-prodotti l-oħrajn, l-istandards l-oħra fuq il-prodotti l-oħra, jekk wieħed jirnexxi li jagħmelhom fuq il-vetturi, allora x'jiġri mbagħad? aħna se nippruvaw niċirkolaw illi ikun hemm riżoluzzjoni fil-plenarja li miss biex nobbligaw il-Kummissjoni tiġi u tkellimna b'mod pubbliku fuq dawn il-problemi u nibtamaw li nkunu nistaw anki nistidduhom fil-laqali mistal imko pero nibżaw is illi nistennew, il-fat li nistennew xar sħiħ, forsi eh, idajifna bħala pozizjoni tagħna imħabba l-fiduċa pubblika irridu anki nizguraw illi issu intern eh, u b'saħħtu u hemm bżonn eh, tittieħed azzjoni f'din is-sitwazzjoni daqshekk eh, ta' tħassib illi edha timmina il-fiduċa. Is-Sur Perkmans. Grazzi. Grazzi ħafna, Signor President, nixtieq inżid punt Bada kelli għadna kem semmejna, għalfej l istati Uniti l dan kollu, għalfej l istati Uniti għadda t-tadidna dom il-sanzjonijiet, aħna m'aħniex kapaċi għallura illi nimponu sanzjonijiet seri illi vera jistaw waqfu minn din it-tip ta' azzjoni aħna dan ħaħalli fidejn l-erf tal-membri parlamentari naturalment. Aparti minn hekk nixtieq nżid xi ftit kelmiet illi jitkellmu fuq iktar azzjoni konkreta. Veru illi eh, Malcolm tkellem ċertu passjoni, iżda anka dan kien diskors relevanti ħafna. Fid-dokumenti li aħna qegħdin nibatu l xurxin aħna qed naraw li fihom hemm ħafna iktar minn dak illi fil-fatt nistgħu nikludu f'dokument sar. Naturalment dejjem hemm l alternattiva illi aħna nippreżentaw dokument iqsar u jkun hemm inqas dettall ġifiri iktar affarijiet konkreti u mhux daqshekk detta Naturalment dwar is-suq Interna aħna dejjem nistgħu noħorġu b'ħafna listi dettaljati, iżda aħna mhux dak li xtaqna aħna rajna li nistgħu nintroduċu ċertu elementi li huma importanti fil-kuntest iktar wiesa. L-ewwel nett għandna din l-idea mhux biss tal-infurzar u tal-rispett, iżda anke l tal-Istati Membri kif ukoll ta' korpi tal-Unjoni Ewropea. Iżda aħna qegħdin nitkellmu l-iktar fuq l-attitudnijiet tal-Istati Membri. Fil-ftit paġni li aħna preżentajna, aħna qed nirriflettu l-attitudnijiet tal-Istati Membri li huma importanti ħafna u mal kemm diġà tkellem dwar dan il-punt. Stat Membru huwa verament qed jagħmel spezzjonijiet ta' kif huwa nnifsu qiegħed ikun gwardjan ta' kif qed jaħdem is-suq intern f'pajjiżu stess hemm stati membri illi fil-fatt ċertu distorzjoniet fis-suq intern huma din jippruvaw jaħbu u hemm mekkaniżmu li jista' jirkeb din il-ġustifikazzjonijiet Jiena nista' nagħti ħafna ġustifikazzjonijiet għas-suq intern li dawn jistgħu fil-fatt juru li għandna ħafna distorzjonijiet aħna għandna bżonn ta' aktar mekkaniżmi b'saħħithom ħalli nagħmlu dan u ħafna drabi l-iskuża tkun iva ma il-problema hija l-klima, l-problema hija sigurtà, eċetera, eċetera. Iżda l-problema hija li dawn id-distorzjonijiet tas-suq intern jistgħu jkunu serji ħafna. Nixtieq iżda li nisħaq fuq affarijiet oħrajn. Il-lista sabiex tkun konkreta aħna rajna li suq eh, eh, intern fil-fatt għadu kemm eh, tkabber din mhix ħaġa ġdida waħna qed naraw kemm huwa komplikat li aħna jkollna dan is-suq intern għandna liġijiet tas suq intern u l-libertajiet u fl-istess ħin għanna liġi privata Copyrights kif ukoll data protection. Huwa biss permezz ta' tmexxija politika tajba u mhux bitfetti fuq id-dettalji tal-lobbyist li nistgħu naslu fejn nixtiequ. Aħna ma nixtiequx najdu illi nistgħu nagħmlu progress fis-suq intern fuq livell tekniku, din żgur li ħad tkun xi ħaġa li ħaxxekkilna mhux ħatenna. Issa din il-ġlida li bħalissa għaddejja fuq il-geoblocking Naħseb illi il-kollegi mis-sebs il-fatta din jiktbu ċertu rapporti u jiprezentaw l-Parlament Ewropew. Hemm ħafna ħafna interess minn partijiet differenti li għaltu konflitt ma' xurxin u għal raġuni hemm bżonn li jkollna rwol ta' tmexxija. Ħanewittu triq emmin forsi jajtara din hija xi ħaġa faċli tad-disija u l-koll kemm aħna nitilqu minn din il-kamra u jintesa kollox. Iżda aħna dak li għadin nippruvaw nagħmlu huwa li nitolbu li jkun hemm iktar kontroll sistematiku fuq is-suq inter minnaħa tal-istati membri naturalment mhux għalfejn infetqu fuq id-dettalji iżda bżonn illi jmexxu s-suq intern b'tali mod illi dan ikun qiegħed jiffoka fuq ċertu dettalji konkreti. L-Unjoni tal-Enerġija hija diffiċli u koll, kważi diffiċli daqs is-suq Fis-sena 2005 l-Kunsill Ewropew, forsi ftit minnkom insew, ħarġu b'dikjerazzjoni u kienu qegħdin jitkellmu fuq politika tal-enerġija Ewropea. U dak iż-żmien qabel it-Trattat tal-Lisbona laqas biss kien possibbli fuq livell legali li kollok politika Ewropea tal-enerġija il-Kunsill Ewropew għandu jimbotta l-qoddim u jagħti spinta kellu jagħti spinta lil din l-Unjoni tal-Enerġija u forsi din mish, ma kienx ħaġa li ntoġbot minn kull gvern nazzjonali, iżda din hija xi ħaġa li verament għandna bżonna hemm bosta benefiċċji iżda naturalment huwa veru wkoll li dan jgħat jaffetwa wkoll is sigurtà tal-provista tal-enerġija u anka politika oħra. Nistgħu namlu din il-ħaġa u anka nistgħu ma namlu naturalment pas-soltu. Apparti minn hekk aħna rajna illi trasport tal-ferrovija anka tal-merkanzija hija xi ħaġa li ma kienx tkun meqjusa sew bħala l-potenzjal li għandha. Minkejja li hija komplikata l-infrastruttura dan ma jfissirx li aħna m'għandniex ninkluduha. Aħna qegħdin naraw li dan jista' jammonta għal 5 biljun euro fuq perjodu twil eh, ta' żmien Waħnet naraw li preżem bifrinni, din hija sistema li hija popolari ħafna. Nistgħu nibbenefikaw iktar minn dak li għandna. Naturalment regoli aħjar ukoll mhuwiex tentattiv sabiex inneħħu regoli naqsuhom jew nkella nippruvaw indajfu xi ftit mill-aspetti tal-welfare state tal-protezzjoni ambjentali u protezzjoni soċjali Is-Sinjura Genevieve Pons kitbet artiklu interessanti ħafna fil-Euractiv i kienet fil-fatt responsabbli fi sem id-Direttura Ġenerali u issa hija l-kap ta' wwf u kienet qed tgħid u tispjega għalfejn dan mhuwiex veru. Regoli aħjar huma fil-qalba tas-suq intern. Fis-suq intern ha mhux biss qed nitkellmu fuq il-libertajiet u dak li huwa permess iżda ir-regoli li hemm bżonn li jkunu rispettati u x'kien li hemm bżonn li nelbu. Iżda dan irid isir b'mod li huwa cost effective. Iżda parti minn hekk xi ħaġa li ma tantx nitkellmu dwarha fi Brussell huwa li regolamentazzjoni aħjar hija mfassla differenti ħafna minn dak illi jgħid il-Kummissarju Timmermans jien m'għandi xejn x'ingħid kontra dak illi jagħmelu iżda jekk fil-fatt aħna naraw illi nippruvaw nidentifikaw ħames regoli per eżempju li mhumiex tajbin, mhux qed jaħdmu tajbin. Allura dawn ir-regoli nkunu identifikajna rridu er Eh, fil-fatt inneħuhom jew naħdmu fuqhom. Iżda din il-ħaġa qatt ma tissemma fi Brussell u kien hemm stħarriġ xi sena ilu dwar il-regoli l-ar regoli illi Eh, fil-fat ma kienx qed isejħulhom eh, regoli ħżiena, iżda regoli li huma wisq ta' peace burokratiku u wisq għalina l-amministrazzjoni. Ġifieri aħna rridu nanalizzaw x'inhu huma l-benefiċċji. Jekk aħna nitbedu minn dan it-tabu, żgur li nkunu nistgħu innaqsu l-ispejjeż, nitbedu minn dawn ir-regoli mhumiex effettivi u nżidu l-benefiċċji. U jiena Zgur li nkun kontent li neħi dan it-tabu fil-Parlament Ewropew, għal ċertu affarijiet li kullħat qed jala d qudiemhom. U apparti minn hekk aħna edna illi aħjar ma nippruvawx nipperfezzjonaw is-suq interni, is-swieq inbidlu ħafna globalizzazzjoni, digitalizzazzjoni, modelli ġodda tal-kumpaniji, is-suq qegħdin jinbidlu ħafna. U għal din ir-raġuni f'numru ta' każijiet aħna jista' jkollna idea differenti. E, sharing economy edha issir tant importanti illi dal-waqt ħassir problema għassu intern, qed naraw li ħajkun hemm ċertu stati membri ħaj permettu li jkun hemm iktar regolamenti jew kalla inqas regolamenti u sharing economy verament qiegħda tinfirex pass iktar maġġel ġifieri ħajkun punt verament ewlini li s-suq intern għandu jsib bilanċ bejn regoli li mhumiex qed ikunu irrispettati jew qed ikunu ignorati u fl-istess ħin jippermettu li jkun hemm daw il-business models ġodda ħalli jkunu ta' benefiċċju għall konsumaturi li jixtiequ illi fil-fatt jibbenefikaw minn dawn l-opportunitajiet sakemm aħna żommu bilanċ ukoll ma' dawk ir-regoli illi mhumiex ikunu rispettati daw il-business models huma importanti, iżda fl-istess ħin aħna rridu nikkonsidraw ukoll il-fluss ħieles tal-kapital għal 25 sena minn mindu eh, adottajna trattat ta' Maastricht, aħna kellna dan il-fluss ħieles tal kapital, iżda aħna issa dinħarsu b'mod differenti lejn dan il-fluss ħieles, din naraw illi ħanitbedu mill-fat li aħna niddependu kompletament mill-flejjes u l-fondi li ħerġin mill-banek u għalhekk l-Ewropa batiet fil-fdan l-aħħar il-privattiva unitarja għadha mhijiex xi ħaġa komuni u allura aħna verament ma nistgħux nifhmu għalfejn <coughs> din il-tip ta' privattiva mhix qed tkun Eh, tinfresh mhux qed tkun adottata bisħieħ minn kulħadd minħabba li qed hemm ċertu xkil li għadu ma nelibx. Nistantikom ċertu provi jiena ta' ta' kemm huwa faċli iktar li kollok din il-privettiva unitarja milli timplementa il-proġetti tal-Kummissjoni tal-aħħar 10 snin minħabba li dan jista' jkun ta' inċentiv għas-swieq u għalhekk huwa punt u proġett importanti u meta jkollna din it-tip ta' privattiva li tkun qiegħda taħdem għandna jkollna sistema inqas ikkumplikata, speċjalment il-privattivi li ntużaw għal protezzjoni tal-idejat u proprjetà intellettwali naraw li naqsu reżistenza u l-oppożizzjoni mill-Istati Membri. L-Istati Membri ħafna drabi jridu ma jridux ikunu għedin nixeklu s-suq intern. Meta l-istati membri daħlu leġizlazzjoni ġdida li tista taffetwa s-suq intern, għalfejn l-istati membri kollha ma jagħmlux evalwazzjoni tal-impatt bl-istess miżuri u jippermettu li jkun hemm konsultazzjoni kemm mal-kumpaniji lokali kif ukoll barranin ħalli bekk il-membri parlament, parlamentari lokali kun jistaw jaraw kollum vizjoni ta' dak li forsi ma rawx qabel meta adottaw il-leġizlazzjoni eh, nazzjonali. Iżda ħafna drabi il-pajjiż mhumiex qegħdin jagħmlu evalwazzjoni ta' impatt bħal dan u vera rari li jkun hemm test fuq l-effett fuq is-suq intern. Hemm xi 22 pajjiż li għandhom qafas kella nkella sejħila ideoloġija ta' evalwazzjoni ta' impatt iżda huma xi ħames jew sitt pajjiżi li verament jagħmlu dan din l-evalwazzjoni tal-impatt. Aperti minn hekk hemm problem biċ-ċentralizzazzjoni. L-istati membri meta jkollhom l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali ħafna drabi jkollhom iktar interess f'dawn l-awtoritajiet milli fis intern u jipponu wkoll ehm, ċertu armonizzazzjoni f'ċertu waqsam, per eżempju fil-qasam tal-ferrovija, fil-qasam digitali, jiena naħseb illi għana ninċentralizzaw ir-regoli tagħna fċertu oqsma u mux noqodu nintilfu fuq il-ġlid bejn l-autoritajiet regolatori nazzjonali. L-lista hija pjuttost twila, iżda mhux daqshekk twila u forsi hemm ċertu affarijiet li mhux qed napprezzawhom u mhux qed ninkluduhom. Jiena nixtieq intem ħaġa oħra. Jiena naħseb jekk is intern ħan kompli ikun ikun proġett ambizzjuż, hemm bżonn illi jkun iktar digitali u dan il-lad digitali għandu jkun aċċettat. U naturalment din qed tippreżenta ċertu problemi minħabba li dawn il-problemi saru iktar seri f'dawn l-aħħar 10-15 sena jekk inħares lej rapporter tad-direttiva tas-servizzi sabiex nagħti eżempju, eh, nistgħu naħseb niftakru x'ġara u qed niftakru wkoll li bej sena 2004 u 2006 kien hemm ħafna tħassib nkwiet fuq id-direttiva tas-servizzi iżda llum il-ġurnata qed natrattawha b'mod differenti. Jiena naħseb li qed hemm ċertu elementi fih dan direttiva li qegħdin joħolqu ħafna oppożizzjoni min-naħa tal-Istati Membri u ħafna Eh, resistenza minnaħa tal-NGOs u l-unions tal-ħaddim. Aħna mandiċ nejdu għara dawn il-partiti ta' xelluk li għat joqodu ifet u jopponu għal dar boħra. Le, hemm ċertu elementi oħrajn, per eżempju kostruzzjoni, turizmu, anka il-sewiqa ta' trakkijiet. Fejn għanna ħaddima li mandomx ħiliet avvanzati illi ntlaqtu b'mod drammatiku b'dawn ir-regoli aħna ma nistgħux ninjoraw din il-ħaġa. Veru li fċertu stati membri il-unions fil-fatt konsistu minn ħaddiema f'dak is-setturi speċifiċi Iżda wieħed ma jistax jagħti tort lil dawn in-nies li qegħdin jaraw illi n-nofs tas-sewwieqa fil-pajjiż qegħdin jaqalaw in-nofs ta' dak li kienu jaqalaw Għaxar snin ilu u minn flokom hemm sewwieqa li ġejjin mill-vant tal-Ewropa li din jisuqu dawn it-trakkijiet u mhux qed jaraw li hemm possibilità għal soluzzjoni u qegħdin jaraw x'inhuma l-effetti u ma jimpurtomx mis-suq internu dak li aħna nippratkaw fil-kostruzzjoni, fis-settur tal-kostruzzjoni fis-settur tal-agrikoltura pereżempju dak li għandu x'aqsam mal-proċessar tal-prodotti tal-laħam kien hemm ħafna u ħafna eżempji fejn kien hemm ħafna kostruzzjonijiet li kienu ikunu abbużati ħalli joħolqu sitwazzjonijiet li verament mhumiex aċċettabbli. Dan mhuwiex is-suq intern li aħna tant inna nippritkaw dwaru tant li xtiequ, importanti li inħarsu lejn din il-kwestjoni tal-leġittimità illi tkun dejjem ibbażata fuq eh, ir-raġuni. U jiena naħseb li nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar dan kollu jekk aħna infaslu suq mod b'mod daqshekk sabiħ kif ilna nippritkaw għal raġunijiet ekonomiċi konkreti u sodju anke għal ċertu raġunijiet politiċi nistgħu naraw ukoll li hemm din kwistjoni ta' leġitimità illi hija raġuni limitata iżda xi ħaġa importanti ħafna, ġifieri għandna bżonn li nagħmlu xi ħaġa aktar dwar dan. Ningrazzjakom. Hemm numru ta' kellima li jixtiequ jitkellmu, jiena nistajt ngħid dawn l-affarijiet kollha li qed inti u tant nintenni dawn l-affarijiet u meta fil-fatt aħna konna qed nippruvaw nagħmlu l-eżerċizzju tat-top 10 u naraw għalfejn il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju mhux tikollhom daqshekk ehm, tul aħna rajna li fir-Renju Unit kien hemm starriċ għal ma l-SMIs u 47% ta' dawn l-SMIs għalu li ma jistawx jefmu għalfejn l-Unjoni Ewropea għandha toffrilhom iktar benefiċċji. 40% qalu li ma jistgħux jifmu, aħna maħniex qegħdin ngħinuhom, maħniex qegħdin nispjegawhom x'huma l-vantaġġi tas-suq intern, aħna qegħdin naraw li fil-fatt irridu ngħidu lill-Kummissjoni li sabiex nidentifikaw din il-bad legislation dawn il-liġijiet li mhumiex tajbin, aħna rridu nieħdu azzjoni mhux biss minħata l-Parlament u l-Kummissjoni, iżda anke minħata l-Istati Membri. Għandi lista ta' kelima li xtiq jitkellmu iva għandna Levlin, Dan, Anna Marija, umbat Dieter, nibdew Bevelin, jekk joġbok. Grazzi ħafna, ringrazzjakom ta' dawn il-prezentazzjoni tant interessanti, jiena wkoll kont kuntenta ħafna illi nista nsellem l-ex shadow reporter l-Michael Harber li kienet jirrapprezenta l-PPE taħna tant konna ġilidna bejnietna iżda fl-istess ħin konna xorta waħda f'pożizzjoni li nsibu kompromessi bejnietna u naħseb li dinja xi ħaġa pożittiva. Issa, Mario Monti fada minn daw l-ħafna diskussjoni li aħna kellna u hekk qal li s-suq intern mhuwiex sexy, iżda rridu nagħmluh sexy, ġifiri sabiex nilħu dan il-lan aħna kif għal rissul sur Perkman sirridu naraw jekk hux ħanoqogħdu nfettqu nintilfu fid-dettalji jew nkella jekk irridux aħna nuru rida politika sabiex inmexxu suq intern il qudiem Ħalli bekk nippreżentaw viżjoni tas-suq intern illi tista' eh, tmexxina l-iktar progress. Jiena naħseb illi Iva, tajjeb li aħna ma ninfetqux wis fid-dettal u naraw eżattament aħna x'nixtiequ nilqu permezz tal-passi tagħna. Naħseb illi veru importanti li nimxu f'dik id-direzzjoni u kif aħna minna fl-aħħar Eh, periodu leġislattiv meta inti kont president ta' dan il-kumitat, Sur Harber, aħna qegħdin nippruvaw dejjem nadottaw approċċ olistiku għall-issuq intern mhux biss ikun konsidrat bħala suq għal kompetizzjoni jew suq ekonomiku, iżda ikun interpretat u ċittadini jaraw bħala suq għalihom. Il-kumpaniji żgħar daqs medju l-konsumaturi ġifieri aħna irridu nuru l-nies fejn jistaw jigwadenjaw xi ħaġa mis-suq internu mill-Unjoni Ewropea naħseb li dan huwa l-aħjar approċċ u jekk qed nifhem sew dan huwa l-approċċ li inti qed tipprova tinkludi anke fir-rapport. Jina rapport rajtu malaj malaj iżda ma tħallx wis fid-dettal għatfadalli għatfadalli ħin sabiex nanalizzah. Kien hemm ġertu punti li aħna rridu nifukaw fuqhom veru li ma nridux nintilfu fid-dettal. Minn flok għandna nifukaw fuq iktar punti konkreti. Ħalli naraw jekk aħna nistgħux nippreżentaw din il-linja massima għalina. Hemm ċertu punti xi tnejn jew tlieta għalina naħseb li hemm bżonn li nerġgħu nevalwaw għal darbohra qegħdin naraw aħna kif nistgħu ngħinu l-kumpaniji żartu daqs medju ħalli jsibu posthom f'dan is-suq intern u post sot. U naturalment dan iġenni ngħid lili illi il-fiduċja tal-ċittadini u tal-konsumaturi fis-servizzi għandax taqsam ukoll mal-suq digitali intern mal-e-commerce anka ma' ċertu kwistjoni toħrajn irridu naħdmu fuqhom u kwistjoni importanti ħafna ja kif nistaw aħna naraw l-informazzjoni tagħna li għandna indaħluha għawek f'moħħ il-pubbliku jiena fil-fatt qed ngħid illi fil-fatt kemm fil-Ġermanja kif ukoll Eh, fl-Ewropa meta nkunet qed nivvjaġġa u nitkellem fuq is-servizzi ta' direttiva tas servizzi u nitkellem fuq is-single points of contact qed nara jien madwar li ħafna kumpaniji laqas biss jafu li teżisti din is-sistema ta' single points of contact din hija waħda mill-iktar eh, miżuri li huma fil-qofol tas-suq intern u ħafna min-nies laqas biss jafu biha sabu wara kemm qed jużaw sistema Ġifiri, qed jajdu li ara aħna nix din nix bżonna din is-sistema di xini. Imma fil-verità ma jafux eżattament għax ix tista' servihom din is-sistema. Ġifieri aħna verament irridu nispjegaw lil kumpaniżar tas medju l-konsumaturi lin nies ħalli jifmu eżattament x'jistgħu jiggwadanjaw mis-suq intern u ma nħolqux problemi għat ċaqliq ħiles ta' trasport tal-servizzi fis-suq intern. Apparti minn hekk hemm ċertu punti oħrajn nixtieq insemmi minħabba li ma tantx għandi daqshekk jien mhux ħanidħol fid-dettall fuq kollox iżda ħansemmi l-punt tax-sharing economy li semmejtu intom. Dan huwa punt li fil-konklużjonijiet tagħkom fil-fatt intom qed issemmuh ukoll qegħdin tgħidu illi aħna irridu ninkludu l-konsegwenzi ta' sharing economy u naraw eżattament x'inhu l-tiġijiet tagħna ħalli naraw jekk aħna nistgħux nimplementaw leġislazzjoni dwar dan il-punt. Ma perti minn hekk nixtieq insemmi punt ieħor jekk tippermetuli Intom ktibtu wkoll illi il-kooperazzjoni hija marbuta ma' sharing economy u dan huwa punt li fil-fatt u għal-qalbi minħabba li minħat l-Kummissjoni Ewropea jena edha nisma li ma nix nitkellmu fuq sharing ekonomi, iżda fuq ekonomija ta' kooperazzjoni, ta' kollaborazzjoni. Jena naħseb li din hija daqsxejn ta' problema minħabba illi il-collaborative economy hija biss parti żgħira mix-sharing economy. U fil-fatt aħna qegħdin nitkellmu pereżempju fuq l-universitajiet, fuq il-lat ta' xjenza, l-kooperazzjoni ta' bejnietu, naturalment din hija xi ħaġa pożittiva rridu nappoġġawha, iżda fl-istess ħin għandna parti ħafna ikbar ta' sharing economy illi tmur li li minn dan il- il-collaborative economy jekk aħna fil-fatt eh, inkunu qegħdin nifukaw pereżempju fuq il-proviżjoni ta' sirtu servizzi flukandi, fit-taxis, jew nkella u koll entitajiet oħrajn li għedin joffru dawn is-servizzi li mhux għedin joffru ma ma bażi ta' kollaborazzjoni, anzi minn flok għedin jippruvaw kun huma minn ta' qoddim ħalli joffru dawn is-servizzi huma u mhux ħaddieħor. Ġifieri aħna naħsbu nridu noqogħdu attenti meta niddiskutu dwar dan il-punt. U apparti minn hekk jiena naħseb illi dan is-suġġett għandna nerġgħu niddiskutuh minħabba li għandna ma nistgħux nippermettu illi minħabba li tinħaltu ċertu kunċetti differenti aħna nkunu qegħdin noħolqu problemi oħrajn ġodda u ma nkunux qed nagħtu tweġibi tal dawk il-problemi li jiena niddiskutu ħani qafaw għal-sagġazzi. Okay, just before I call the next speaker. Għabber ma għaddu għal-kallim li jmiss, informawni il l-Komitat MV l-lum edin jiddiskutu kif għanna inwieġbu għal dan il-ksur tal dan il-proċessu fis-settur tal-vetturi taħt il-punt affarijiet oħra fil-Kumitat tagħna llum nixtieq niddiskuti kif il-Kumitat tagħna għandu jwieġeb u imbagħad nippruvaw insibu soluzzjoni fil-plenarja li jmiss U dan jista' jseħħ wara dan id-dibattitu se ngħaddu email lill-koordinaturi llum biex eh, forsi l-koordinaturi jevalwawa din il-ħaġa ħalli niddiskutuha magħhom qabel ma jitilqu dal-għodu. Dan irridu niddeċitu illum jiddispjaċini illi kelli ninterrompi dan id-dibattitu biex nagħtilkom dan il-messaġġ. Dan dolċi kjoġbok. Grazie Signora President, u wkoll il u kollha li ġew fostna, li lil Malcolm li huwa pjuttost magħruf hawnhekk fi Brussel imma maruf aktar u aktar fil-West Midlands. Fenna fuħ bħala is-sur suq intern. Qed nieħdu gost li qiegħed hawnhekk fostna u numru minn punti li semma Malcolm jenfasizzaw l-importanza ta' dan ir-rapport għal regolamentazzjoni aħjar. U dan għalek isemmi anke wkoll indikaturi kwestjonijiet ta' ksur ta' liġijiet u dan juri kemm huwa importanti illi narfu li dan is għandu jatem kif suppost. Smajna kommenti illi jisħu fuq l-importanza li dan il-kumitat jimbotta dan il-punt il-qoddim. Uħna nuru l-importanza li natu l-suq uniku, anke dak li qed jagħmlu r riżjar fuq il-tarif l-ostak kienu tariffarji. Issa, fuq fid-dokumenti Issemma u koll il-numru ta' stati membri iħossuhom li jistgħu jagħmlu li jridu fis-suq uniku il-mistoqsija tiegħi għalhekk hija kif nistgħu nuru lill-istati membri illi ser tassew jibbenefikaw avolja nkunu qegħdin nillimitaw l-azzjoni tagħhom. Avolja jekk nkunu qegħdin namlulhom dawn inħu dawn l-ostakli nkunu qegħdin intajblu ċess uniku, kif ħanulhom li dinja ta' benefiċċju għalihom? li għedin nidħlulom. U fuq il-kommenti li semma mattini kellim li saħaq fuq il-fatt tal-importanza tal-moviment ħilas tal-ħaddima f'dawn is-setturi u li it itwessiħ ta' suq uniku ma kienx benefiċċju għalihom u din joħda mir raġunijiet għalfejn emmin lest illi jitbiet minn dan is-suq uniku. Kif nistgħu nuruhom li s-suq uniku għandu xi ħaġa xjoffri lilhom ukoll? Jekk qegħdin ngħidu li hawn benefiċċju ta' triljun euro dan ma tantx ifisser wisq għal xi ħadd li jaħdem fl-azzar li forsi tilef xogħlu jew naqsitlu il-paga. Il-soluzzjoni għal dan għalija hi illi rridu nifmu li dawn huma wkoll konsumaturi irridu u koll nikonvinċu pala konsumaturi illi s uniku u ta' beneficju għal-jom għalix bħalissa għam hemm kompetizzjoni mis-suq intern iżda ma tantx jiksbu benefiċċji bħala konsumaturi. Din dan huwa kolli semmejna f'dawn l-aħħar ġimgħat fuq il-kwistjoni tal-geoblocking pereżempju. Bħala konsumatur minħabba l-geoblocking ma tkunx qed tibbenefika mis uniku. Kwistjonijiet ta' shared economy bħal Uber u il-betting li jisir online fejn f'ċertu stati membri huwa legali u faħrajn illegali u fejn f'stati membri oħrajn inti eh, tlaqat multa u anke fuq il coping levies fejn dawn jizistu anke f'ċertu stati membri. Kif nistgħu għalhekk naqdu dawn iż-żewġ affarijiet flimkien għaliex għal numru ta' ħaddiema mod partikolari dawk eh, ta' ċertu sena is huwa ta' teddida Minnaħa l-oħra, minnaħa ta' globalizzazzjoni bħala konsumatur, għandu jkollok ħafna aktar għażla u prezzijiet iktar baxxi pro din tidher xi ħaġa li mhux qed taħdem Alissa nixtieq nisma' l kommenti tagħkom rigward dan il-punt. Grazzi. Anna Maria. Grazzi, Malcolm nil awklura fastna. fostna tafu li jina naqbel mal-vizjoni ta'kom fuq il-kommerċ ħilas u moviment ħilas fl-Unjoni Ewropea, imma naqbel nifhem ukoll frustrazzjoni ta'kom dan ilna ngħiduh matul is-snin u naħseb li memx ħaġa waħda li ma naqbix magħha kompletament imma ma tix b'mod tajjeb kifettu għentom, imma il-messagġ tiegħi huwa l-istess. Il-frustrazzjoni qed tiżdied matul iż-żmien, jekk pereżempju nieħdu eżempju ta' direttiva dwar is-servizzi li jiena kontralatriċi fuqa fil-leġiżlazzjoni preċedenti. Din daħħalnija fil-Konsil tal-Kompetittività U anka fi konklużjonijiet tal-Kunsill nafx jekk tiftakarx Mark li dan iżommu fuq l-aġenda tagħhom kemm jista' jkun u sajna r-riżultat x'inhu. Jiġifieri anke meta tidħol fil-konklużjonijiet tal-Kunsill ma tiġix implementata. il kwistjoni għalhekk hija nistgħu inkomplu noqogħdu nwallu f'dak u fl-ieħor fl-istati membri imma hemm nuqqas ta' tmexxija. Għanna il-mexxejja li għanna, ħarsu l-kwistjoni tal-immigrazzjoni, u ċertu skużi li għedin issemmu ċertu stati membri dinja tal-mistħija għall-Europa anka fuq il-kussjoni ta' ta' protezzjoni, kussjoni ta' nazjonalizmu, minħabba il-krizi, minħabba il-qat, rajna il-reazzjoni tal-istati membru kienet il-kontra ta' dak li tassew huwa meħtieġ. Jiġifieri iħossu li aktar ma jkun hemm qatt u aktar m'hemm kriżi ekonomika aktar tittala il-frontieri tiegħek u aktar trid tipproteġi il-kumpaniji żgħar. U intom tafu jien naf li għandu jisir bil-kontra li tiftaħ is-swieq tiġilet il-frammentazzjoni, tħares ukoll lejn ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż, hekk biss tista' inti toħloq ix-xogħol u il-kompetittività. Għalhekk aħna taħt it-mexxija tagħkom konna qegħdin nippruvaw ikollna kunċett ta' tas-suq uniku diġitali u għandna wkoll is-Single Market Tree. biex natu anke ċertu dinjeta politika. Ħedimna mal-Kummissarju Brankowski u Kommissarju oħrajn biex anke nieħdu azzjoni fejn ikun hemm ksur tal-liġijiet. Kellna wkoll appoġġ minħata tal-Kummissjoni għaliex jixtiequ huma jieħdu azzjoni konkreta f'kwistjoni ta' ksur ta' liġi kellna wkoll il-peer reviews is-semestru Ewropej, Ewropew, is-CSRs fejn il-suq uniku daħan ħaktar fil-qalba ta' dan kollu. Kellna u kollaqat mal-konsil ta' kompetizzjoni u niltaqgħu anke ma' kull presidenza biex nħeġġuhom mexxu aktar il-qoddim. il qudiem qoddim Imbagħad għandna wkoll il-pjan ta' investiment għalhekk tneħħiet sa ġunju l u imbagħad u sanna issa uniku diġitali bi problemi kollha ta' geoblocking u dak kollu li semmejt inti. Naqbel ukoll magħkom illi qegħdin nippruvaw inlaħqu mal-innovazzjoni l-ekonomija ta' sharing, l-innovazzjoni l-ekonomija digitali. Ħafna persuni politiċi anke f'din l-awla għad ma għadhom ma femux jew għadhom ma qablux illi nibdlu l-rwol tagħna jiġifieri illi aħna għanna nkunu dawk li niffaċilitaw l-affarijiet. Id-digitalizzazzjoni ta' ġelb brata tiżviluppa brata aktar maġla mill-politika. U emmin jaħseb illi il-politiċi għandhom il-soluzzjoni għal kollox u mux id-digitalizzazzjoni u dak li għadmu fl-intraprenditorija. Dal-għodu, nofs din il-lawla ivvotaw kontra jew astjenew fuq reglamentazzjoni aħjar għaliex għax hemm min hawnhekk jemmen illi reglamentazzjoni aħjar tfisser illi nkunu qegħdin innaqsu id-drittijiet u miflok ma naqsu l-burokrazija hawn ħafna kollegi li jħossu illi s-suq uniku huwa n-negozji kontra l-konsumaturi u mhux ħaġa li ta' benefiċċju għat-tnejn li huma. Għalhekk, L-ewwel għandna nħarsu lejn nfusna. Il-trade unions huma l-ikbar problema għal qatt fl-Unjoni Ewropea. L-irwol tagħhom huma li joħol u xogħlijiet u bħalissa li qed jagħmlu huwa li joħonqu is-suq tas-servizzi. Din hija l-unika possibilità li nasa biex nintegraw il-miljuni ta' persuni li qegħdin jaslu fl-Unjoni Ewropea u biex dawn indaħluhom fis-suq tax-xogħol. Dan huwa l-uniku mod li aħna bih nistgħu insolvu il-kriżi tal-immigrazzjoni jekk ma wessawx is-suq ta' servizzi m'hemm l-ebda mod kif aħna nistgħu nagħtu xogħol lil dawn il-persuni kollha u anke l-ċittadini tagħna stess. Imma trade unions qegħdin waqfu dan kollu tal-inqas fiż-żezzja hekk qed jagħmlu u nista' nibqa' sejra il-Trade Unions Ewropej u huma koll l-istess fuq dan il-punt. Issa, f'din l-awla kif nistgħu natu aktar dinjità lis issu uniku meta għandna il-Kummissjoni illi tkellmet fuq aktar integrazzjoni taż zona euro li kunem hemm ministru tal-finanzi taż zona euro minn flok ma jagħti priorità l-integrazzjoni tas-suq uniku u li niġġieldu l-frammentazzjoni u dak kollu li qed iwassal li għadu lura fl-Aġenda Ewropea. Il-problemi kollha li għandna fiż-żona euro u nisam qabla ma dawk li mhumiex fiż-żona euro, ħlif il-Ġermanja il-maġġoranza tal- tal-istati membri għandhom l-euro huma l-aktar li westaw is-suq tagħhom u l-ekonomija tagħhom. U din hija l-problema li għandna bħalissa fit-tmexxija li minħabba Greċja u minħabba kollox ngħidu illi rridu insalvaw iż-żona euro flok ma nsalvaw is-suq uniku. Sorry. Um, I think Dita's left. Di, fadal Dita Imbagħad għandna kalli moħar għal-liberali Nikola. Grazzi fil-qosor għax intawlu dan id-dibattitu f'ħafna kumenti interessanti u kumenti anka politiċi. Qed nitkellmu wkoll fuq strateġija ġenerali minn flok affarijiet speċifiċi jiena qed nieħu gost li nidrizza dan il-punt. Ma nafx jekk il-President għandi raġun li għandna nagħtu titlu pożittiv dan ir-rapport minn flok titlu negattiv. Il-punt hu illi rridu nilqgħu dan il-kunċett fi żmien ta' bidla fil-kontinent tagħna u fl-istituzzjonijiet Ewropej irridu nippruvaw nerġgħu nniedu dan is-suq uniku b'mod b'aktar saħħa. Anke ngħaddu messaġġ l-opinjoni pubblika jiena ġej minn pajjiż fejn palma tafu kien kien l-aktar eh, Ewropew fl-Ewropa u jiena ġej kol mill-partit li hu l-aktar favur l-Ewropa fl-Italja. Iżda dan is-sens ta' tama li kellhom iċ-ċittadini tagħna fl-istituzzjonijiet tagħna qiegħed bil-mod il-mod jitbaxxa. Għalhekk fi żminijiet bħal dawn iridu nagħmlu għażliet importanti sabiex insaħħu l-opportunitajiet li għandna. Għalhekk nemmen illi dan huwa studju importanti ħafna u irrid jitwettaq bat permess ta' sonijiet konkreti, għax billi qed nitkellmu fuq triljun statistika enormi, kollha kemm aħna ikollna xi ħaġa ġofrina li tatina ċertu emozzjoni u entużjażmu imma rridu nifmu kif tassew b'mod konkret kif nistgħu tassew natwaw dawn naħtfu dawn l-opportunitajiet, opportunitajiet reali u mhux sempliċement studju li ħarġilna b'din is-somma enormi ta' ta' rizorsi li nistgħu nibbenefikaw minnhom minn sistema Ewropea, dawn iċ-ċifri jridu nibdluhom f'affarijiet aktar reali, affarijiet li tassaw jistgħu jsiru. U għalhekk din għandha tkun waħda mill-affarijiet li rridu nkomplu naħdmu fuqha bħala kumitat li nerġgħu inniedu is-suq uniku din għas mill-aktar elementi importanti. Imma nemmen ukoll illi dan l-istudju jista' jagħtina anke ċertu dettalji preċiżi fuq azzjonijiet konkret li jistgħu jittieħdu. Kulħadd jagħmel il-parti tiegħu anke l-Parlament. Inna minn il-Parlament dejjem għamel il-parti tiegħu, imma irridu wkoll nieħdu azzjoni politika fuq livell nazzjonali mal-gvernijiet, u fl-istati membri tagħna għaliex dejjem qed issir aktar diffiċli illi nagħmlu din it-tip ta' Eh, operazzjoni permess tal-Parlament biss. Imma jekk aħna nagħmlu biċċa xogħol tajba ta' analiżi u natwaw sew għanijiet konkreti li jistgħu jintlaħqu permezz ta' u naħseb li jirnexxielna nagħtu anke sens li din il-leġislatura u natu sens anke l-attivitajiet kollha illi aħna namlu. Jiena pjuttost konvint illi dan huwa proċess li huwa kemm xejn diffiċli u nixti illi id-darba li jmiss ma niddiskutux triljun euro imma niddiskutu ċifri iktar żgħar imma li għandhom eh, potenzjal konkret li jiġu attwati anke permezz tal-għanjuna tal-Parlament u bl-involviment tal-istati membri. Lan u għali konna suq uniku aktar f'saħħtu b'aktar opportunitajiet għaliex jekk nibqgħu fejn aħna jfisser li l lura u jekk immorru lura żgur li ma tkun xaġa pożittiva. Grazzi. Mela, naddu għal l-Onorevoli Stefnix. Grazzi tassew, Signora President. Sur Perkmans semma punti li għandhom xaqsmu mal-Unjoni tal-Enerġija. Jina naqbel mal-opinjoni tiegħu. Imma ir-realtà hija kemm xejn differenti. Il-proġett kif imsejjaħ Nord Stream 2 li ġi imħabbar dan l-aħħar, fl-opinjoni tiegħi dan il-proġett imur kontra l-Unjoni tal-Enerġija. Għaliex hawn hawnhekk qed nitkellmu fuq il-ħtieġa li niddiversifikaw is-sorsi tal-enerġija. Ħtieġa li niddiversifikaw il-fornituri u li nibnu unjoni tal-enerġija. Iżda, fil-verità dan it-tip ta' proġett li ġibnidi dan l-aħħar qed ikompli issaħħaħ il-pożizzjoni ta' l-ikbar fornituri lill unjoni Ewropea, l-ikbar fornituri tal-enerġija u anke qed tissaħħaħ kol l-irwol tal-karburanti fossili u minn l-opinjoni politika hija jgħin kol pajjiż wieħed partikolari li fuqhom aħna imponejna sanzjonijiet dan l-aħħar. Rizultat ta' dan qegħdin morru kontra l-Ukrajna li magħhom għandna ftejm ta' assoċjazzjoni. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hi xtip ta' politika Ewropea għandha tiġi applikata fil-qasam tal-enerġija biex inkunu nistgħu nevitaw dan it-tip ta' affarijiet. Is-Sur Pelkmans semma ukoll ir-regolamentazzjoni ċentralizzata. Din tista' tkun soluzzjoni, iżda fl-aħħar mill-aħħar jiena nemmen li dan l-eżempju huwa importanti ħafna biex nevitaw illi ikonna dawn it-tip eh, taf temiet u l-tassew nsaħħu l-Unjoni tal-Enerġija u fissu uniku Ewropew. Grazzi l-Onorevoli Steiler, grazzi tassew li dawk li prezentaw dan is-suġġett. Malcolm dejjem nilqawk inti hawnhekk anke l-kollegi tiegħek Jack u Joe. Iżda, Il-kolla għanna opinjonijiet differenti u ġejjin minn partit politiċi differenti. Il-politika wara kollox għalhekk edem biex niddiskutu. Iżda jekk inħarsu lejn il-kontenuti dak li prezentajtu, jekk 28 stat membru mhumiex lesti li juru rida politika, jekk din din hija tassew importanti biex niksbu suċċess. Din hija sfida li aħna għandna qudiemna. Nistgħu naqdu, ninaqdu fost il-partitu fost il-stat membri għal rida politika. Inti semmejt il kunsil ta' Kompetittività u li jkollna Ministru għas suq uniku għal kull stat membru mux ma jkunx interessanti li kiko jiġu fil-komitat tana u namlu skambju ta' opinjonijiet, din hija xi ħaġa li forsi nistgħu namlu għal qoddim għax din hija ta' kollaborazzjoni. Naħseb li huma wkoll għandhom l-istess frustrazzjoni tagħna jridu li jissuq jaħdem, naħseb li għandna affarijiet komuni, irridu nidentifikawhom dawn affarijiet komuni, naħdmu flimkien u nġibu riżultati. Ir-riżultat tagħkom ir-rapport tagħkom huwa tassew importanti Inti semmejt kemm dan u dan hija xi ħaġa prezzjuża u rrid ikollna passjoni biex nippromovuha. Din hija passjoni li aħna għandna wkoll dan il-kumitat. Jiġifieri hawnhekk għandek allejati kif taf tajjeb. F'paġna sitta l-kwistjoni ta' tfassil ta' uniku dik l-infografika importanti ħafna u utli għanna naqsmuha wkoll. U fuq paġna u 20 li semmit Marija u anka oħrajn. Aħna qdim din situazzjoni politika fejn għanna l-ambjent estern li qed jiddireġina fl direzzjoni morru. Imma rridu nħarsu u kollejn x'nistgħu nagħmlu biex ikollna aġenda ta' reglamentazzjoni aħjar kummerċans konfinali u dak kollu dak l kollha li għandna. Bħala SND naħseb li taqbel miegħi li li tkun hemm leġislazzjoni soċjali wkoll timxi fit ma' dan l-iżviluppi kollha. Għanna nużaw dawn l-idejat li inti tajtna illum u naraw kif ħanimxu l-qoddim. Naħseb li għanna naħdmu aktar mill-viċin mal-parlamenti nazzjonali. U għalek ċittadini eh, tagħna ma u il-benefiċċji f'pajjiżi dejjem nitkellmu fuq x'inhu ħażin fl-Unjoni Ewropea u għalhekk iċ-ċittadini tagħna għandhom id-dubju tagħhom din hija kwistjoni ta' komunikazzjoni u din hija xi ħaġa li nistgħu nkomplu mexwol qudiem. Għandna sfidi qudiemna, sfidi reali u din hija l-ikbar sfida li aħna għandna fil ħolqien tas-suq uniku kif semmi il-qudiem, kif nistgħu intejbuh u sabiex naslu u koll biex naħtfu l-opportunitajiet u l-benefiċi illi għanna. Dan huwa dibattitu interessant ħafna. Kienu kuna aħjar li kieku kien hawn aktar kollegi jisimu dan id-dibattitu. Din hija xi ħaġa essenzjali. Kan lemna fuq kusin ta' Volkswagen jiena xtrajt karozza nara il-ġimgħa li għaddit għalhekk Eh, kontatajt eh, minn fejn xtrajta biex nara jekk il-karza tija ix ix kollox sew. Ħadd ma jista' biċċert jgħid illi f'din il ħaġa waħda partikolari għandna aħna mija firmija ċerti din hija xi ħaġa li jużaw ħafna aktar nies il-karozza li zej ma tisir aktar digitali grazzi tal-prezentazzjoni tagħkom, aħna lesti li nerġgħu nilqakom dan il-kumitat u fil-laqgħat li jmiss u nistgħu wkoll nimmexxu qudiem il-dejat li intom naf f'dan ir-rapport fil-futur. Grazzi tajjeb ħafna. Tajjeb illi qegħdin terġgħu tqajmu l-passjoni f'dan il-kumitat dinja xi ħaġa li dejjem għaddeja fil-komitat tagħna din il-ġimgħa jiena fil-Lussemburgu tkallimt f'konferenza bħala President tal-Komitat dwar l-istadju li jmiss tas uniku fis-servizzi u fil-qasam diġitali dal-għodu l-istess kalna dibattitu ieħor mal-mexxej ġdid ta' Digi Grow u diskussjoni dwar l-SMEs u t-nedijam il-ġdid tas-suq uniku. Mela, x'inhuma l-ħsibijiet li għandna jiena imħasba ħafna li jekk ma waslux dan il-messaġġ pożittiv tal-benefiċċji li nistgħu nieħdu mis-suq uniku, ser nitilfu kollox. l-studju ta' ju jwera illi illi 33 membru li huma eh, involvew f'dan l-istudju u rew li ma jistawx jifmu xumma l-benefiċ tas uniku. Iridu infakru l-nis xin kiseb sissa. Dan nitkellem ma' settur ta' retail għalu li li ħlif li kell 80% tal-prodotti li jimbijaw fl-iskafef tagħna għandhom standard komuni. Jiġifieri anke jekk inti tmur fil-ħanu tal-kantuniera minna li klimintix qed tagħmel kummerċ transkonfinali minna li kħazin għaliex eh, fil-verità hekk qed tagħmel. Ija niżguraw illi dan tassew jaħdem. Ejja ma rridux ngħidu eħe għaddejna leġiżlazzjoni u daqshekk, nuru illi l-organizzazzjonijiet tassew jifmu li dan, dan vera qed jiġri u xinu mal benefiċċji tad liġi imma din tiġi implementata kif suppost. Hemm min jgħid li iva rridu namlu aktar faċli biex ikun hemm kompetizzjoni għal kontratti bejn pajjiżi differenti. Ejja, naħdmu sabiex dawn affarijiet tassew jaħdmu ħalli meta nitkellmu dwar is-suq uniku ngħidu x'inhuma l-għaxar affarijiet aktar importanti li ksibna. U mhux il-Kummissjoni biss tkun qed titkellem dwar dan imma anke dawk kollha li jkunu affettwati. Kif tissemma dak li jaffettwa l-konsumaturi u ċittadini titinu aktar konxi, għax hekk bħala politiċi ngħidu aħna ksibna hekk, ħadd ma jemminna, imma jekk ħaddieħor jgħid hekk. aktar ikolla effett fil-elezzjonijiet tal-Renjuit meta għedna dan huwa dak li ksibna, dan huwa dak illi aħna il-ħakna, imbagħad iva huma kienu konvinti. Iġifieri rridu nuru xi ksibna sissa. Dak li ħaġa l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu. Qabel ma nkomplu nagħmlu leġiżlazzjoni u aktar affarijiet ejja infakru li ċittadini tagħna xi ksibna sallum il-ġurnata. Nikola fuq it-titlu jekk għandux tkun l-ispisa jew l-benefiċċju f'ċertu pajjiżi tittur il pożittiv u foħrajn tittur il-negattiv. Hemm f'pajjiżi twiddeb iċ-ċittadini eh, għandek dawn din il-varjetà kollha, imma il-messaġġ jridu waslu ċar u tont. Ħaġa oħra li kienet interessanti wkoll il-kwistjoni tas direttiva dwar is-servizzi. Hemm ħafna liġi eżistenti li tikkonsidra problemi differenti. Għandek il-kursjoni tal-geoblocking li l-Komissjoni jamħazba dwarra u diskriminazzjoni tal-prezzijiet u għedin jippruvaw iżibu soluzzjonijiet oħra. Għandek dan l-artiklu 20 ta' direttiva dwar servizzi li huwa ċar ħafna fuq diskriminazzjoni ta' prezzijiet inġusti, ejja għalhekk nużawha din id-direttiva. Il-Kummissjoni wkoll qed ħares lejn linji gwida ġodda Eh, fil-qasam ta' prassi kummerċjali inġusta. Ejja naraw li dawn il-linju gwida huma tassew ġusti anke fuq il-kuċċa tal-karozzi fil-ġimat li ġejjin tkellimna dwar il-metodi ġodda ta' testjar fil-karozzi. Qegħdin naħdmu magħhom u nippruvaw u ukoll sabiex id-diskussjoni li qed isseħħ dwar li nistabilixxu linji gwida ġodda issir b'mod pubbliku koll. Il-Kummissjoni għandha wkoll twassal rapport kull xar biex titkellem dwar ksur li qed isir u azzjoni li qed tittieħed. Id-dialogu irid isir miż-żewġ naħat naqbel magħkom fejn ġew identifikati x'inhu l-ostakli irridu nuru li qed nieħdu azzjoni. Nuru li negozji u l-konsumaturi tagħna li intom rirtu din il-ħaġa u aħna għamilnija. Irridu nitkellmu anke dwar affarijiet konkreti. Ħadd ma jaf x'inhi rifid barra minn din l-awra, huma jafu li fil-passat kellhom jimlew 28 karta u jsir jimlew waħda biss. Qabel ma setawx jordnaw xi ħaġa mill-Ġermanja jew il-magna tal kafè bl-istess prezz fil Franza u fil-Ġermanja, issa hemm kummerċ iktar faċli. Tista' tuża il-mowbajl mingħajr ma tħallas roaming għalhekk qed isir aktar faċli li wieħed jaħdem fis-suq uniku. Meta jivvjaġġaw huwa anke fil-meta jmorru vaganza ejja nħarsu anke il kwistjoni tal-kiri tal-karozzi, nħarsu jien affarijiet li jaffetwaw il-ħajja ta' kull ta' ċittadini tagħna biex nuru tassew li għamilna affarijiet konkreti. Il-mistoqsija tiegħi hija min huwa s-sit tas-suq uniku. Jekk aħna biss jew l-Kommissjoni u l-Kommissjoni qed jitkellmu dwar dan fir-rapport ġdid tagħhom, din mhux se dan mhux se il-problema. Il-Kunsill ukoll għandu jitkellem dwar dan u jaraw fiex wasalna. Jiena kont imħasba fis-suġġerment ta' Juncker li jekk inwassaw is-suq diġitali din hija xi ħaġa li qed jagħmilha biss għar-Renju Unit. Din mhix xi ħaġa pożittiva. il maħna aħna rridu din il-ħaġa Ma rridux li l-istati membri biss jaħdmu għalija din mhix kwistjoni politika, din hija kwistjoni li tgħin ċittadini u l-negozji. Iva nistgħu nżommu din narrativa pożittiva, nenfasizzaw fuq il-kisbiet li għamilna, kif affettwajna l-ħajja ta' ċittadini tagħna u kif l-leġislazzjoni tiġi implementata nużaw dan il-kumitat biex illi l-Kommissjoni ġdur l-attenzjoni meta ma tkunx qed tieħu azzjoni. Ejja, għalhekk naħdmu anke mal-Istati membri flimkien mal-Kommissjoni. Dawk huma il-kummenti prinċipali tiegħi. Grazzi. Oh, sorry. Um, Malcolm and then Jack unless you would like to switch. Rosa. Oh, sorry, Rosa. Sorry because you Jena naqbel jena kontenta illi għanna din il-diskussjoni politika fl-aħħar u għet nħarsu lejn il-kwistjoni b'viżjoni iktar kwista jena nishtiq inkomplu din id-diskussjoni anki b'mod ġenerali fil-Parlament bejn il-gruppi politiċi u bejn il-pajjiżi għax hemm min għandu atteġġament lejn it-trade unions u hemm min għandu atteġġament differenti. Jiena nixtieq nisħa fuq il-fatt illi dawk il-kwistjonijiet kollha li affaċċajna mingħajr unjoni iktar maquda mhux se jaħdmu għanna sistemi soċjali differenti, VAT differenti, moniti differenti, diskriminazzjoni ta' beni u servizzi fl-istati membri differenti. Għat għanna tri twila u dimna. Imma blaqat bħal din forsi nistaw nħaffu xejn. Imma ki il-proċess ta' digitalizzazzjoni dana għagġilni għax il ċettadini iħossu xinumma l-ostakoli għax il-ċittadini jridu hemm miktar servizzi u negozji u kummerċ transkonfinali. Dan huwa kollu tajjeb dawk il-pakki, pakketti li huma iktar flus meta jaqsmu l-frontieri. E, dawn uh, għandhom uh, jamlu pressjoni fuq fu il-amministrazzjonijiet u l-gvernijiet tagħna biex naġlu u nimxu qudiem bissu intern. Jiena naħseb il-issu intern hija il-politika li żżomm l-Unjoni Ewropea flimkien. Propju il-magna u Għal din raġuni naħseb illi l-forum ta' suq intern u forum ta' diskussjoni bħal din tal-lum. U għara rismajna l-diskorsi entuzjasti ta' zewċ kellima. Imma ma naqbilx ma dawk li għajdu li m'għandniex eh, messaġġ pożittiv ċifra għolja tajt il-President ta' xi 83%. Dan jfisser illi minn nis ma jifmux xi fisser is-su intern. U jien naħseb illi waħda mid-djufijiet tal-istituzzjonijiet tagħna hija din il-komunikazzjoni ħażina, ma nafx kemm nonfqu. Ma jekk inħarsu lejn id-DG eh, Communication fil-Kumitat kommissjoni anke fil-Parlament dan nofqu ħafna flus fuq dawn. U jien naħseb li għandi sistema ta' komunikazzjoni ħer fil-Parlament, però għad hemm ħafna x'namlu biex intejbu. Hemm dan il-portal li jismu Your Europe u jista' jagħti informazzjoni fuq punti ta' kontatt, però ftit nis jafu illi hemm indirizzi li huwa fasli illi huwa tajjeb għal konsumaturi u għan negozji. Imma meta inti għat illi fċerti pajizi eh, Nista niddiskutu għaddu dal-argument, unajdu, imma għajn immaġinaw x'se jiġri kieku kellna ġurnata waħda mingħajr eh, su intern fl europa X'kienet tkun f'dan il-każ il-ħajja tagħna ta' kuljum. Mendu tqum fil-ħodu mill-li tixtri toothpaste u u tixrob l-ilma ma tixtri television u tħares li l-internet u l-informazzjoni, xi tkun il-ġurnata tiegħek kieku ma kenniex issu intern. Forse nistgħu nipproponu xi ħaġa hekk bħala bħala messaġġ ta' komunikazzjoni. Grazzi. Malcolm. Okay. Put. Grazie. Jacques. Niprova. Nitkellem mod preċis. il signora Gebhardt tkellmet fu il-sharing economy f'sens ieħor. Però irridu noqogħdu attenti llum illi dana qed iwassal għal reazzjoni differenti. Hemm stati membri li mhumiex żguri fuq l-effetti ta' dan, ma nix nagħmlu regolamentazzjoni rigoruża. Iridu nġibuha però fuq livell Ewropew. Iridu nġibuha fuq livell Ewropew biex ma jkunniex frammentazzjoni e, fuq il-kwistjoni ta' ta' l-Uber is-suq tal-taħsi huwa differenti. U ah, hemm bżonn insibu bilanċ minn ġurnata ah, għall-oħra meta wieħed is illi eh, persuna li għandha taksi li tkun ħalset eh, flus biex ikolla licenza biex ikolla taxi, u minn ġurnata l-oħra se titlef dan kollu bla dubju għandhom nsibu soluzzjoni Ewropea. Sur Dalton mbagħad? Nixtieqna raħdan ir-rapport fuq l-NTBs. Ja waħda mill-ispeċjalizzazzjonijiet tiegħi. Nixtieq nkun naf x'inhuma l-innovazzjonijiet. Il-punti fuq il-mobilità tal-ħaddiema nishtiq l-ewwel ngħid l-problema ta' su internu bat fuq l-effett tal ħaddima il sistema antik tal-mobilità tal ħaddima kif kien fl-Unjoni Ewropea. U id-direttivi bidlu l-approċ. Fi sistema antika kienu jistaw kienu jistaw jiċaqalqu minn post għal liħor, pero jrid ikun hemm host country control imma dan ifisser illi illi liġijiet tal-post fej wieħed wasalt irridu jiġi rispettati illi liġijiet tal-pajis ospitanti. Dana jipproteġġi illi ikunem din it-telli għaza sa kondizjoniet minimi. E, imma id-direttiva tal-posting workers rajna eh, illi anki din id-direttiva bazata fuq da kienem pajizi minar paga minima għax ma kienx hemm guidelines imma jekk kieku pajna fuq dik is-sistema kien ikonna kompetizjoni bejn il-ħaddiema, pero konna nkunu propju fil-qieħ. Imma imma l-Europa manda xejn fuq il-kostruzzjoni ta' circumvented. Imma l-irrit najt huwa per eżempju jiġi truck driver mir Rumania fil-Belġu u ibiddel il-paga minima, mux hekk. E, issa kif inu issa jiġi xorta jahdemaw pero bil-paga ta' Rumania. Imma dana naturalment qed joħlem joħloq problemi. Però l-issu intern qed jiġi konsiderat bħala ħaġa li qed inqaslek il il-paga u anki e, e, e, il-meat processing. Dawn huma pożizzjonijiet diffiċli li wieħed jiddefendihom. u uh, ħafna kazijiet mu uh, mhumiex leġittimi dawn is situazzjonijiet Iva essa għandna direttivi differenti u għandna dawn il-circumventive constructions. Wieħed jista' jibni dar fi Franza mbat hemm nis indipendenti fi Franza u jistgħu kolla jaħdmu fuq id-dar tiegħek u jistgħu u servizz għal daqstant il-paga biex biex timni din id-dar u ħafna aktar baxxi minn dak li hemm fil-pajjiż. Imma jekk kiku kiku l-MPs kollha jitolbu ħaġa bħal din għal da stant rridu namlu ikonna dijat konkretli. Hemm meddet b'dawn il-kondizjonijiet. U jiena dan li xtaqt ngħid. Aħna irnexxilna nipermettu li jiġu minati sistemi li kellhom leġittimità minima imma kieku nerġaw lura għal kif kienet qabel fuq il-mobilità tal ħaddima il-mobilità qatt mamlet ħsara, però zammet il-pagi tagħhom baxxi. biex ma nitkellmux ukoll fuq il-ħaddiema illegali U din hija propju l-realtà ta' kuljum għal dawn il-ħaddiema mbagħad huma jmorru lejn il-welfare state u, u, u, u din hija propju raġuni li għalli għandna l-problema. U jiena naħseb illi il-mobilità tal-ħaddiema fil-kondizjoniet ġusti illi kienu jeżistu għadhom hemm, mhumiex ta' ħsara se jkollhom effett marġinali, se jkunu tajba l-ekonomija. U f'dan il-sens, aħna nistaw irdu din l-leġittimità. Ma nafx nistax minnaħa ta' Senjora Ford din l-idea ta' 83% miex propju problema. Għax in-nies ma jifmux il-bini tekniku ta' 50 sena ta' suq intern, u għet jifem il-ġranet li għet jiex fihom bis. Fuq sur Dante mandiġ kommenti, un-batem sur Stefanik, il-punt tijak u għaspeċifiku, il-rapport ta' għana, eh, fuq l-Unjoni tal-Enerġija, l-interkonnetturi u l-infrastruttura. Dawn l-NRAs illi regolaw essu nazjonali u mux dak Ewropew, dawn mux is-sekurtà tal-enerġija minnaħa esterna ma kienieċ propju koperta fir rapportana għax miex kwistjoni ta' suq intern, għandek raġun. E, hemm ċerti kwistjonijiet tal-Unjoni Enerġetika li jidħlu u aħna dan eskludejnieh. Mbagħad l-aħħar punt illi huwa sensitiv politikament. E, jiena minix membru ta' partit politiku, però meta ħarist lejn il-lista ta' 10 direttivi illi liktar iqumu eh, eh, il-numru wieħed hija rriċ. Aħna irridu niġu perċepiti bħal nis li qed jieħdu azzjoni. Jiena fl-2005 kont prezenti fil- smih fuq il riċ u talbuni namel komment fuq l-evalwazzjoni ta' impatt. U u jiena uh, eh, ritta il-riċ jiena kont kontra il regoli tal-evalwazzjoni tal-impatt. E, kif ġiet mibnija riċ mish ħażina fuq kif e, eh, ġiet ikkonċepita, però fuq ir-regolamentazzjoni interna hija ħażina ħafna. Dawn l-SMEs għal dastant għandhom raġun. Imma hawnhekk dan huwa tabu fi Brussell. Imma jekk wieħed għandu tabu fuq regolamentazzjoni li tista' tkun ħafna ħjar, allora mbagħad huwa diffiċli li wieħed ibiddel suq interna, xriċ huwa monument tal-granit. Però fil-fatt hum e, wisq għalla nieħ tiegħu. Jina minix kontra xej, jina specialista fuq l-ekonomija ta' regolamentazzjoni u dan huwa qasam tal-ekonomija. Kull ma namlu hawnhekk namlu analiżi u rriċ testa tista' tista' sir ħafna ħjar minn ma nbidlu xejn fuq il-miri Però għanna program ta' 11 sena u 12 sena u ħatmu se jbidlu dan, ma dan huwa problema. Aħna tajna rapport tal-Kumitat ieħor, eh, il-Kumitat tal-Industrija fil-Parlament li talbuna namlu rapport fuq fu REACH u l-SMEs. U fil-fat, nis jista' jiġi ipprovat, għamilna anki intervisti, mux biz mod empiriku, u rajna illi riċt um ħafna flus għal SMEs, u ħafna mill-pajiz, il-maġġoranza tal-kumpanji fl-Europa huma SMEs. U illum hemm innovazzjoni. ħafna mill dawn l-SMEs jibżaw l-2018 Eh, meta jidħol fis-seħ parti oħra tar-riċu jina nelabora fuq dan biex nuri li dawn l-affarijiet ma kollha jistgħu jsiru. Ma dawn huma kollha benefiċċji dawn illi semmejna qabel li huma eċċellenti, però eh, eh, jitolbu anki sakrifiċċju, sakrifiċċji. Imma weta wieħed ikun neutrali u fl-analizi wieħed jipprova jkun neutru anke jekk hawn familji politiċi, imma jiena nista' ngħid li tista' si reviżjoni ta' Reach b'mod analitiku u, u namlu b'mod illi innaqsu l-ispejjeż minn ma nbidlu l-lebda waħda minn miri. E il-problema hija li saret politiku Jiena ma nistax nbiddilha din hija kwistjoni tal-politiċi. Imma x'nistgħu nagħmlu fuq ir-regolamentazzjoni ħażina dan huwa dak li dak li xtaqt ngħid. Iva nistgħu. Però mbagħad eh, ħafna nies iridu eh, iridu jagħmlu eh, affarijiet li, li mhux soltu jagħmlu, iridu jagħmlu sakrifiċċji. Dan huwa kull ma xtaqt ngħid. Grazie Jacques. Inti għonek għet t-pritka l-konvertiti, eh, memx għalfejn ti konvinċina. Malcolm, jiena niprofa nikonkludi għonek. Forsi aħna emesna tkellimna b'moċar fuq eh, il-pozizjoni ta' raħar rapport. Il-dokumenti huma akademiċi E jena xtaqt nitkellem anki fuq il-dokument ta' Korriċelli illi għamel analizi fuq il-benefiċċji e, ta' tkabbir ta' suq intern illi saru b'mod ġdid u dan għet jisħaq fuq il-benefiċċji ta' suq intern. U dina miex ħaġa faċli li wieħed jikkomunika. Jiena naħseb illi mbagħad hemm analiżi anki interessanti fuq l-impatt tal-bidliet li saru per fil-Greċa fejn il-gvern preċedenti kien eh, feta ħafna swieq ta' servizzi u kien aġixxa fuq l-implementazzjoni ta' direttiva ta' servizzi u kien hemm diġà dinamizmu eh, u kumpaniji ġodda li daħlu fis-suq bħala riżultat dan ġi diskuss konferenza reċentement f'Lussemburgu. U jina dak li xtaqt najt li surdante mm, mod partikolari, ma anke li kulħadd, imma hemm rakkomandazzjoni specifiċi fid-dokumentana fuq l-inforzar, fuq il-bidliet tar regoli tal-inforzar u anki b'mod partikolari illi kulħadd għandu ownership tas suq intern u fl-istessin qed jippromovih u dina kienet innovazzjoni kbira fid-direttiva ta' servizzi u għall-ewwel darba l-istati membri investew ħafna fis-sistemi ta' informazzjoni biex iħeġġu il-persuni jieħdu vantaġġ mis-suq U d dina dan kien zvilup kbir minar preċedenti. U l-Istati membri għadu bis serjetà dina għax investew fi sistemi pero għatma għamlu promozjoni interna. Jena eh, Issa għahet għahet jgħamil prodot ġdijt fl-inġenjerija mbagħad ma qed l-ħat fuq jien naħseb illi innuqqas għasta informazzjoni u il komprensjoni tal- Eh, benefiċi ta' suq intern huma importanti ħafna u u kull ma għadna l-lum kważi kollox huwa indirizzat li l-SMEs għax rridu nilliberaw dak il-potenzjal e, u tkabir ġej mill-intraprizi żgħar u naturalment anki il- l-istrumenti digitali huma inkredibbli biex wieħed jkun jista' jilħaq ċerti swi u jnaqsu u jżidu l-kompetitività u anki il-kritika tiegħi tal eh, fuq il fuq il-prezzijiet fil-direttiva ta' servizzi hija kruċjali. U dawn ma kollha koperti bil-liġi fuq il-kompetizzjoni. U u fil-fat rridu nistennew sa' sena d-dihla fuq il diskriminazzjoni tal-prezzijiet imma eh, l-istrumenti huma kollha eżistenti fil-liġijiet eżistenti tal-kompetizzjoni. U dan huwa din hija biċċa fundamentali ta' su interni li għana niplu napplikaw għal daqstant. ħafna minn dan ġi kopert fir rapportana U il-fatt il fatt tal tas-su intern fl-istati membri għax il-problema tagħna huwa propju dan illi natu inċentivi u natu motivazzjoni il kull minn jieħdu sem fil-suq intern f'kull pajis biex jiġi konsiderat bħala parti ta' responsabilità bħala responsabilità tagħhom biex is-sistema jaħdem għal kulħadd aħjar u naturalment anke għalihom. U dan kien il-prinċipju fundamentali. Però għadu il-fat illi f'ħafna pajizi il-SMEs mandomx l-informazzjoni neċessarja fuq fejn jistaw ifittxu l-opportunitajiet biex jgħatu servizzi, biex jistru uh, eh, beni. Allora, naħseb il-rapport tiegħi qed isaħħaħ l-isforzi tiegħek biex dan isir. U e, e, il-problema hija li m'għandniex din il-viżjoni integrata biex ikunu nistgħu nikkomunikaw. U l-ristrutturazzjoni industriali, l-bidliet li għaddejjin fil- e, per eżempju fis-suq tal- eh, fil-flazzar. Fil u mux qed jismani bħalissa. Is-suq intern mux għetem biex jikonsidra li għanna kapacita zejda. Aħna nistaw natu ekonomija dinamika illi tiħu vantaċ mill-ekonomija ta' skala u illi toħlo l-impiegi ħafna eh, b'mod iktar effiċenti għal daqstant li n-nis irridu najdulom da il-gvernit ma jistawx jamluħ da, pero nistaw nsibu alternativi għax aħna membri ta' dan, dan l-istituzzjoni importanti u aħna kollha nemnu feħa, u għal din ir-raġuni. Fil-politika ġenerali ta' din is-sitwazzjoni, jekk aħna nkomplu natu liġijiet li tejbu, pero minar ma jkonna din il-kultura. Il-problema hija li dawn il-kwistjoniet ma jġux diskussi fil-parlamenti nazjonali. U mux kolla jħossu il-deputati li jridu jiġu impenjati. Il-problema hija li dan iġi konsiderat bħala tekniku, mux interessanti. U U rridu nagħmlu iktar politiku dan il-din id-diskussjoni. Hemm strumenti u rakkomandazzjonijiet li nistgħu natukom Però dan ma jfistix li din hija strategija ġdida. Jiena ma nafx kemm ktibt rapporti fejn kont rapporter jew shadow rapporter biex nirrispondi għall istrateġija tal-Kummissjoni u minn hawn titiħor se jkolku tagħmlu ieħor minn dawn ir-rapporti. dokument għandu ikun ħafna iktar interessanti biex dan jisir iktar politiku. Ma nafx meta dan se jiġri, imma naħseb li dan il-komitat se jkomplu f'din it-triq u jgħatu xini l-sfida u kif għatu intkom l-liġijiet tal-suq intern li kien eh, sforz kbir politiku minna ħatana għax wara kollox kienet idea tagħna u mhux idea tal-Kummissjoni. Eh, irridu e nirringrazzjaw Michel Barnier fuq dan, ma dan huwa riżultat tal eh, ta' dak li nistaw aħna niksbu. Però issa rridu nimxu l lem mill-liġi eh, fuq is-suq intern. U rridu nħarsu lejn l-isfidi. U intkom għandkom il-programm però il-wieħed jikkonvinċi lill-ċittadini mhux daqshekk faċli u dana norbtu billi najt illi parti tal-istrateġija ta' Timmermans hija li ikonna grupp ġdid ta' eh, persuni biex nħarsu il-kwalità tal-leġislazzjoni. U jekk il-Kummissjoni edha toħlo mekanizmu ta' konsultazzjoni rridu niżguraw li dan jiġi fukat fuq ir-regoli ta' suq intern. U l-problema ta' dawn ir-regoli, u rriċu għal eżempju klassiku, huwa illi ħafna drabi u huma tant komplessi u iqumu ħafna flus biex jiġu implementati li mhux qed jiġu implementati sew. Għal daqstant għandna l-problema tal-ispejjeż olja u ta' riżultati ħżina illi jfisser regolamentazzjoni ħażina. U dana mhux imħabba Brussell, imħabba fil-fatt li l-Istati membri mhumiex impenjati fl-iżvilupp ta' leġislazzjoni. Jekk l-Istati membri jinvestu iktar żmien bil-aġenziji tagħhom kimiċi u bil-regolamentaturi tal-ambjent biex ifaslu il riċ kien ikun ħafna ħjar. U l-sfida tagħna u għalhekk hija marbuta mal-infurzar anki meta l-istati membri jiddeċidu irredu jagħmlu proposti biex biex, biex ma, ma, ma jisodisfawx l-obligi tagħhom ta' suq intern, dana qed jgħid illi hemm verament problema. Imma dana għaliex il-leġislazzjoni eżistenti mhux qed taħdem għaliex mhux qed taħt il-benefiċċja. Allora rridna nagħmlu irridu nbidlu l-istrateġija tagħna, ejja nagħmlu dibattitu xiera eh, u ejja ngħidu lill-ċittadini it-tini e, e, parti ta', ta din il-liġi kienet li konna e, peer review biex, biex, biex nifmu għalix li stati membri jridu jżommu l-ostakoli u, u fil-fat dan il-proċess issa madux għaddej u rridu nerġaw inqajmuh dan il da, dan il-mekanizmu, għax dan kien strument tajjeb. Allora, il-rapport tana Eh, se tirġewuh, rapporta tliet eh, tlet rapporti u anki b'taqsira ta' dibattiti u konklużjonijiet ċari, però se jkun eh, korreġut bil-diskussjoni li kellna l-lum u xejn irfinat u rridu nadattaw ċerti konklużjonijiet u nerġanati l-mikrofonu li ġowdan li gwidana b'mod tajjeb. Grazie. Thank you very much for... Grazie ħafna tal-li. Rġajt tkellimt u naħseb li inti stajt s-serraħ rasek li aħna nifmuha bħalek u fil-fatt nistgħu nispjegaw eżattament dak li aħna wadan jajna. U dak li ksibna s sissa, jekk tlieta 40% din jgħidu li fil-fatt mem lebda beneficju li nistaw nikwadanjaw aħna missu internu dan qed jgħidu l-SMI skur e li ma minna ma ksibna xejsa biex nifaċilitaw l-implementazzjoni ta' suq internu parti minn hekk, ejja ma noqogħdux nippruvaw nimmaġinaw e, jista' jiġri jekk is-suq intern ma jeżistix. Hemm possibilità li għalmenu għall-istat membru tiegħi dan mhux ħajbqa' jeżisti u jekk aħna maħniex Eh, fil-fatt nispjegaw li ċittadini għal xinu huma l-benefiċċji u ma jistgħu jivvutaw favur il-fatt li joħorġu mis-suq intern. Ġifieri aħna rridu verament nispjegaw xinu huma l-benefiċċji u dak li ksibna sissa permezz tas-suq intern. Nirringrazzjakom ħafna. Grazzi, sinjuri. Il-vjaċċi tajjeb lura mill-Eurostar.